Good afternoon and uh, welcome to uh, the Employment and Social Affairs Committee. Il-war nafsinar tajjeb u il għakom għal-laqa għal-Kumitat tal-Impjegi. Nistaw nadottaw l-agenda tagħna. Mem l-edda u għal-daqstant il-minuti kun jistaw jiġu adottati. L-avvizi għal-membri Il-laqa ser tkun web streamed. Hemm komunikat mis-segretarjat fir rigward tal-laqa straordinarja 2 22 ta' Novembru mis-7 sa 8 ġewwa Strasberg biex nitkelmu dwar il-rapport eh, ta' Sinjura minn Reuten dwar il-pensjonijiet. Il-membri ġew informati dwar il-laqat ta' 2 ta' Deċembru eh, mit-tlieta sa' 6 ta' nofs. Il-membri jistaw jisibu fil-files tagħhom il-dokument ta' 11-20-10 dwar il-European Body Training Foundation dan l-avviz huwa disponibli biss bl-Ingliż u bil-Franċiż. Il-membri wkoll se jsibu fil-files tagħhom eh, preparat mis-Segretarjat tal-Impjiegi domandi lill-Kummissjoni dwar l-IGF, l-applikazzjonijiet tal-IGF u kif eh, taqdok tistgħu tarawhom fil-files tagħkom li ma' pajjiżi qed nirreferu għalihom. L-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda tagħna huwa ir-rapport ta' Sinjura Zibmer dwar l-aspett tal-faqar tan nisa fl-Unjoni Ewropea. Ser inkomplu mill-qatana fej kienem hemm addizzjonijiet għal uħut mill-emendi. Kien hemm laqa bejn ir-rapporter u il shadow rapporters u ftemna li uħut minn dawk l-emendi u xi addizzjonijiet ta' emendi orali ser ikun għam naf li rapporters, xilaw rapporters u koll jafu li huma dawn li edin nirreferu għal-jom. Naħseb dak kollox, fil tal-avvizi, u ser nadi il-kelma li l-Gabriel Zimmer biex tippreżenta il kompromissi pozizjoni taħħa fuq l-emendi prezentati. Grazzi. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Grazie ħafna, äh, Signora President L-għonet nishtiq nir nirringrazzja l kollegi kollha mill-Kumitat li għenuna biex naħdmu fuq din l-opinjoni u li kienu ippreparati li analizzaw eżattament x'nhom missibli u xmux fil-qafas ta' din l-opinjoni waqt il negozjati tagħna. U aħna kuntenti li, u daw kienu kuntenti li għatmu għana fil negozjati tagħna l kumitat Uh, fuq kwistjonijiet tan nisa nixtieq ringrazzja lill president tal-Kumitat li xal darbohra hija għamlitha ċara ħafna li dejjem mhijiex kwistjoni ta' interpretazzjoni individwali jew inkella suġġettiva iżda hija kwistjoni ta' ehm, iktar kooperazzjoni u iktar suċċess f'dan il-qasam. Għalda stant aħna rridu nkunu eh, pożizzjoni li nresqu iktar il-qoddim eh, dawn il- pożizzjonijiet. Kolli ngħid li l-emendi fejn eh, min għamel l-emendi kienet jaqbel dwar kwistjonijiet li għandhom xaqsmu ma' l-kumitat l-oħrajn daw ġew emendati eh, fi statement ġenerali fi rikwajt l-eskużjoni soċjali għal din l-opinjoni ta' dan il-kumitat partikolari u xkultant aħna provajna nispiegaw li mux qed nitkellmu dwar faqar fost in-nisa speċifikament, iżda fejn ngħidu wkoll li din kienet kwistjoni ta' faqar tal-ġenituri biex bekk nkunu nistaw ikon iktar kontroll fuq din is-sitwazzjoni. Għaldaqsat nirringrazzja l-gruppi politiċi kollha u l-disponibilità tagħhom li jaħdmu fuq din il-kwistjoni biex bekk stajna ninkludu din l-opinjoni. u kol fil-rigward tal-emendi amnissibli provajt nilħaq ħames emendi ta' kompromess għamma xidaw rapporters ringrazja nirringrazzja lil kulħadd tal-kooperazzjoni tagħhom aħna għandna ħafna kompromessi li jiena naħseb li m'hemm l-ebda problema partikolari għaliex ħafna mill-fiduċja f'dawn l-emendi Jidher li qed nitibu fl-opinjoni tagħna u dawn l-emendi kienu utli u fej kienu utli daw ġew inklużi fit-test. Dan juri li aħna rridu Publikaw da ma kien jista' jkun hemm kompromessi li għandhom xi mhumiex ċari bizzejet u hemm xie diskrepanzi u kol u Wieħed għandu xie jaqsam kompromess B. Sa dalodu aħna konna qed negozjaw fuq dan bej żewġ membri. il-senjura Lupe Vantanja u s-Sinjura Rajtova. Aħna provajna naqblu Jina ma smajt minn t sinjura Jotavaz dalan asma kelli xi informazzjoni minn t sinjura l-oħra fil-rigward tal- informazzjoni dwar il-kompromess liħor, għalla stant aħna rridu nikkonferma l-pozizjoni ta' dan sa tmim tal- tal-laqa tal-lum. Dan ifisser li ikun iktar utli l-ewwel tkun iktar utli l-ewwel linja ta' dan il-dokument fir rigward tal-Fond Soċjali Ewropew. U koll irrid noqdu attenti fir rigward tal-protezzjoni soċjali u l-inklużjoni soċjali li qegħdin naraw fit-test fit-tielet l-aħħar linja. Aħna rridu nippreżentaw dawn l-opinjonijiet u għandna nikluduhom fl-opinjoni u għet nistenna li kunem konfermazzjoni li e, eh, il-Sinjura Profan tkun eh, taqbel ma' din l-informazzjoni li qed nsemmilkom bħalissa. Fir-rigward ta' kompromessi għaċ u d, hemm lebda aktar tibdiliet dawn ġew aċċettati kif eh, ġi mitlub minn dawk li preżentaw l-emendi u dawk li preżentaw l-emendi jaqblu ma' kompromess E. Hemm bidla li trid tiddaħħal u jkolli ngħidilkom biċ-ċar li jiddispjaċini li dan qed isir hawnhekk qed nitkellmu dwar kompromess li jitratta l-istudju li eh, tiġi preżentata jeb ħafna hawnhekk fil-Kumitat Protezzjoni Soċjali bħala fattur eh, stabilizzant fl-ekonomija u aħna nafu li dan huwa studju importanti fil-Parlament Ewropew u dan huwa studju li għadu maġġiex nizzel bil-miktub biex bekk ikun jista' jitqassam lil kulħadd. Hawnhekk nikkwota evidentaturi li l-infiq soċjali jista' jkollu effett stabilizzant ikbar mit total government expenditure u huwa dawn huma l-kliem li jiena nixtieq neħim it test għalissa għaliex għatta gruppi għalu li huma ma jistawx jivvutaw favur dan dan il-punt jekk huma ma rawx minn qabel l-istudju. Din hija problema lura u naħseb li din sentenza li aħna nistgħu nappoġġaw din taqbel. Hija konformi mal-opinjonijiet tagħna, iżda għalissa neħejnija din t-neħi dal-ħodu ma nafx eżattament kif inni l-ħar verżjoni, kif tidher l-ħar verżjoni. Fi rigward ta' negozjati, Jien rċivejt il-konsent ta' kulħadd u bażikament eh, qalu li huma jaqblu mal-kompromessi. Dawk li ġifir ma xemendi emendi huma stess. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-li qablu. U naħseb li aħna għandna ħafna kjarifika grazzi għal dawn il-kompromessi. Mod ġenerali hemm għatta amendi oħrajn li ovvjament mhux parti minn lista ta' kompromess u nissuġġerixxi li naqbdu magħhom. Kien hemm emenda li jiena ma stajtx nilħaq kompromess fuq għadin l-elementi ta' Senior Lulling għaliex bażikament din hija eżattament il-kontrarju ta' dak li jiena qed bħala rapporter u ma nistax, ma nistax nilħu kompromess fuq dan hija kwistjoni tal-fatt li l-Kumitat jrid jiddeċiedi jekk din xi direzzjoni tajba li aħna ser nieħdu eh, fl-ewwel appoġġ bil-emendi bil-kompromessi kollha jew inkella jekk din tirreflettix il-kuntrarju. Allura is-Sinjura Girling mill-ECR prezentat emenda li jiena ma nafx eżattament ser nagħmel dwarha u nista' nilkom nistax naċċetta. Dak huwa dak kollu li xtaqt ngħidilkom. Għonek id nitkellem dwar żewġ kompromessi fejn l-emendi ġew prezentati u qed nistenna l-aħħar kelma ta' Sinjura Lope Fontanis. Grazzi sanaddu għas Sinjura Cornels Miki Oġwak. Grazzi, jiena nixtieq nitkellem dwar żewġ punti. L-ewwel no, well, hija li jena naqbel bisir ma' rapporter dwar emenda 42 fuq l-indikaturi għal faqar. Jiena prezentajt emenda fuq din il-kwistjoni għaliex dak li qed ibeżżani ħafna huwa għal l-istati membri jisser jabbużaw il-ħelsien tagħhom libertà li għandhom biex jużaw tliet setti differenti ta' indikaturi biex ma jagħmlux da kolli li jistgħu jagħmlu li suppost jagħmlu biex jiġġieldu il-faqar u biex il-figuri tagħhom ikunu jidru ħafna iktar aħjar milli fil fattuma u biex tiġi miġġielda jiġi miġġield il-faqar u inkella l-iktar ħaġa faċli li tiġġielet eh, kontra problemi ta' nis eh, li għedin ġewwa faqar strutturali. Kompromess B din hija xi ħaġa oħra, kwistjoni oħra xi punti tajbin hawnhekk, iżda li ktar ħaġa li għanna problema bija, ija iż iż li għan fil- Globalization Adjustment Fund u fiċi li nappoġġaw dan. Aħna konnet nittamaw li nkunu nistgħu nivvutaw b'mod separat fuq dan il pont U naħsbu li dinja kwistjoni totalment differenti fil-grupp tal-IGF aħna qegħdin nitkellmu diskutu dawn il-kwistjonijiet u koll il-revizjoni tal-EGF li se tkun ta' detriment għalina dan ir-rapport ferm importanti. U għal daqstan nittama li nkun nistgħu niddiskutu din il-kwistjoni. Grazzi tgħid il-President il-Signora Lope Fontania. Jogħġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena nixtieq ngħid li wara laqa tal-grupp Nonet nishtin ringrazzja l-rapporter nifirħila għal naħseb li l-gruppi kollha ħadmu ferm tajja flimkien nixxina nilħu ftejn. U din il-proposta li ser nippreżentaw hija ħafna iktar pożittiva minn dak li konna qed nistennew. fir tal-emendi ta' kompromess, fir ta' B, Iva, aħna tlabna u negozjajna biex nibdlu protezzjoni soċjali għal inklużjoni soċjali għaliex għandna problemi bis sussidjarjetà hawnhekk u jiena smajta li għalit ir-rapporter nirringrazzja. Mbagħad wara din il-bidla nkunu nistaw għan nivutaw favur. Dwar dak li għadzi kollega tiegħi mill-grupp tal-ħodor, aħna favur li nitolbu żieda għal Fond Soċjali Ewropew, naħseb li din hija xi ħaġa tajba. Iżda wkoll aħna qed nistennew li ser ikollna risposta negattiva għal dan. Rigward tal-kompromess, aħna se nivutaw kontri għaliex aħna ma nħossux li protezzjoni soċjali tista' toħloq stabilità għal tħul u l infieq Iżda jien smajt l-rapporter tgħid li din qisha tira dan il-paragrafu jek dan il-paragrafu jiġi rtirat, allura aħna kun nista' u favur tal-bqija tal-kompromess. L-emenda ta' kompromess E. Jien għadni ma fimċ kif frapport dwar faqar fost in-nisa. Għana ma nistaw inkellmu il-insemmu il-kelma marra Da kollox, grazzi. Signora Steiner, unbazi signora Moranjati. Signor Rotova, mi jistax tkun prezenti għawnek maħna, talbit niskellem fis-sema. Jekk kitbet bl-Inglis, u għalda stant jena ser naqra bl-Inglis. Xten ringrazzja l-rapporter u shadow rapporter tal-kooperazzjoni ta' fil-rapport Is-Sinjora Rottavaja kuntenta bl-emendi u bl-emendi ta' kompromess i taħseb li aħna nixxina ninkludu l-aspetti problematiċi kollha u punti importanti li jistgħu jikkontribwixxu għal l-abbozzar rapport tajjeb fil u wkoll dan jista' jikkontribwixxi għal eh, situazzjoni aħjar għal foqra fl-Unjoni Ewropea wkoll favur il-ġlieda għall eradikazzjoni tal-faqar il-Sinjura Jotova eh, tixtilkom l-attenzjoni għal eh, menta ta' kompromess E li taħseb li żied adegwata għal finanzi ta' żewġ fondi eh, fostom il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Ġustament Globali Ewropew huma neċessarji biex intejbu s-sitwazzjoni tal-foqra u dawk li huma friskju ta' faqar u dawk li tilfu xogħolhom single parents u dawk li għandhom xogħlijiet prekarji u kontratti mhux sikuri. Kwistjoni dwar kompetenzi tal-Unjoni Ewropea dwar protezzjoni soċjali ġiet insemmija u s-Sinjura Jotova ser tagħmel emenda orali li ser tieħu post il-protezzjoni dwar protezzjoni soċjali b'inklużjoni soċjali biex bekk ma jkunx hemm konfużjoni dwar il-kompetenza tal-Istati membri u l-prinċipju tas sussidjarjetà. Parti minn dan is-sinjora tuva manda l-ebda problema bil-bqija tal-emendi tal-kompromess, grazzi. Grazzi, tita President, il sinjora Moran, unbat bat il-sinjura Gruni. Merci, Madame la Présidente. Euh, tout d'abord, je voudrais... Grazie, Signor President. La ewwel nett irrid nirringrazzja lis Zimmer, rapporteur, Imma nishtiq u koll nir-ingrazzja il-Shadow Rapporters mod partikolari il-Signora Lope Fontanier għalix fuq eh, l-emendi ta' dan il-rapport kena namlu ħafna xol u eh, derinna li kien xiftit stramp għalix l-emendi tal-Kommissjoni tal-Komitat tax-xogħol ma setawx inkludu il-kelma mara għaliex il-kelma eh, mara tista' tintuża biss mill-kumitat tan-nisa. Madana kollu aħna <laughs> rajna li dana setaj wasanna malajra nikbu affarijiet assurdi. Madana kollu xorta nishti eh, <laughs> nirringrazzja lil daw kolla illi ħadu sem fil-laqa fejn xorta irnexxinna Eh, b'mod intelligenti naraw illi l-emendi illi ħarġu mill-komitat tal-Olimpik setaw ikunu ippreżentati propju mill-komitat stess. Irrid ngħid ukoll l-ewwel biex nirringrazzja lil dak li ħadu sem, imma ukoll għaliex din hija talima għalina għal ġejjeni ma dak li huwa xogħol tagħna hawnhekk meta imqabbel mal-xogħol li jsir fil-kumitat dwar in-nisa meta ħna nitkellmu fuq il-faqar li jaħkem in-nisa naħseb illi rridu insibu postna. U hawnhekk dan huwa ukoll suġġett li jolqot mill-qrib il-suġġett tax-xogħol. Nirringrazzja eh, l-Sinjura Pascal Gruni i eh, għalix uh, eh, noqdu eh, induru mal-lewza dwar inklużjoni soċjali u eh, l-assistenza soċjali, ma dak li huwa importanti huwa li nizguraw illi illum u anzi naraw illi nisa qegħdin jgħixu fil-faqar illum għaliex m'hemmx inklużjoni fuq livell professjonali u li l-esklużjoni eh, mill-qasam professjonali jwaddabhom u jikkundannom biex jiexu fil-faqara lekkem ċertu numru ta' emendi illi jappoġġaw il-konċett ta' inklużjoni professjonali sabiex nizguraw illi kunem ukoll inklużjoni soċjali. L-inklużjoni soċjali hija riżultat ta' inklużjoni professjonali u din hija xi ħaġa li derna li kienet importanti ħafna. Flemendi aħna Eh, provajna li kemm jista' jkun id-differenzi bejn il-ħlas, bejn is-salarji tan-nisa u tal-irġiel eh, jitnaqsu għaliex dan ukoll eh, u din ukoll hija għodda li aħna nistgħu nużaw fil-ġlieda kontra il-faqar fost in-nisa. Irridu naraw illi il-programmi ta' talim u taħriġ tul il-ħajja jintużaw b'mod effettiv minn nisa għaliex bejn il-ħajja professjonali tagħhom dik familjari tagħhom u mbagħad l-isforz addizzjonali li jridu jagħmlu biex ikomplu jirċievu taħriġ tul il-ħajja hemm riskju kbir ta' diskriminazzjoni kontrihom. Eh, l-emendi illi mhumiex ippreżentati minn dan il-kumitat se jiġu ippreżentati mill-kumitat li jaħdem għad-drittijiet tan-nisa. Grazzi. Mrs. Greeley. Merci, Madame la Presidente. Moi aussi, je... Grazie, Signora President. Jena u koll nishti nirringrazzja lil signora Zimmer, kif u koll l-Shadow Rapporteurs u lil kollega tana uh, eh, Veronica Lope Fontanier illi eh, nitna ħafna fil-tfassil tal-emendi tana dwar il-kompromess B. Jena naqbel ma dak li għawnek un dwar il-Fond Soċjali Ewropew irrit najti li l-iktar ħaġa importanti li huma importanti li aħna naqblu. Forsi nitolbu ftit eh, aħjar titlob ftit iktar għax dejjem tingħata ftit inqas. Jina naqbel ma dak li qalet eh, Elizabeth Moran ċartje, eh, għax propju ma nifimx għalfejn kellna nemendaw l-emendi tagħna għax konna qed nużaw il-kelma mara jew nisa. Naħseb illi eh, l-antana ta' kulħadd huwa li noħorġu n-nisa mill-faqar u suppost, mhux suppost illi aħna kena niffaċċaw ostakolu ta' dan it-tip. Aħna ma naċċettawx l-emenda 54 eh, fir rigward tal-sensji eh, fosti n-nisa mod partikolari dawk in-nisa li għandhom il-familji għaliex jekk aħna ma nistawx nużaw il-kelma nisa, allura mela il-Kumitat tan-nisa ma jistax juża il-kelma xogħol u xek. Hija ħaġa loġika wara kollox. Mela l-emenda 54 tiegħi aħna se se tiġi prezentata mill-Kumitat tan-nisa u hija ħasra li x'dana wara kollox huwa l-qasam li naħdmu fih aħna. Ah, soddisfatta ħafna u koll illi dawn l-emendi kollha issa ġew aċċettati. Grazzi. We go back to the rapporteur, uh, Mrs. Harkin. Għamil ma marri l-ura rapporteur, Signora Harkin, ikħoġbok. Grazzi, Signora President. Xedaw eh, rapporteur, Signora Meiser, waslet u tixtieq kumenta ftit fuq il-grupp, fisem il-grupp. il grupp fisem il grupp Jidher li għaw xaħat u koll li sar jidħol f'din u mbagħad sal daqstan ser nġinura nżidu li s Sinjora Meissner, Sinjora Grazie, s-sinjura President, niskuża ruħet li wasal tart. Jena kelli tlet laqat tal-komitati fl istazzini l umar nofsinhar huwa diffiċli ħafna jirnexxilek laħaq ma kollox. U jien naħseb li ma nexxilix nisma da kollu li ntqal li ħasra u nisper li sira kien tista' tajni Nixtieq ngħid l-ewwel li kien importanti li u aħna nassiguraw li aħna mhux biss eżin eh, nilmentaw dwar il-faqar fost nista danna nif suġerixu wkoll metodi ta' kif noħorġu minn in-nisa minn din is-sitwazzjoni. Dan kien lan tal-emendi tagħna fir-rigward ta' kompromess A aħna nistgħu naċċettaw, kompromess B huwa xi ftit ta' problema u jiena għandni kemm smajt li hemm emenda tal pp e. u inklużjoni soċjali għed u Iva. Inklużjoni soċjali hija suġġeriment jekk dan għandu jsir, dik kieku dan ikollu jsir aħna nkunu kuntenti iżda hemm problema oħra. Din hija li hemm Ehm, semmi li ġijef, u għatajek li konna fondi għal eh, eh, flus għal fondi differenti. Eh, iżda, għonek kienet ninkietu jek dan ser jkun utli li konna zida fil-fondi għal IGF jew kanix nifukaw iktar fuq l-ISF, fond soċjali, għaliex din hija xi ħaġa problematika għal grupp tagħna u għaw diffiċli għal grupp tiegħi li appoġġa dan Aħna ma ndunajniex li l-IDF kien imdaħal u koll, jisib li l-Fond Soċjal Ewropew biss kien involut. Issa naħseb u koll li jintom ġa diskutejtu xieġri ki kuperet ta' mendi oħrajn jekk uħut minn daw il kompromissi ma jiġux aċċettati jekk ma jaddux, jekk kompromiss B ma ma jiġix aċċettat, dan ifisser li 28 u 29 ser jiġu it-trattati permezz ta' vot maqsum. Aħna ma naqsmux minn il parti għal kollox, ma naqblux, għaliex din hija żieda kbira ħafna tal-Fond Soċjali Ewropew li ma naħsibx huwa realistiku. U mbagħad hemm emenda 42 aħna nistgħu nappoġġawha. Naħseb li dan ġi diskuss U fil-rigward ta' kompromess E, għanna naqblu ma' l pepe dwar dan din it-tieni parti, l-aħħar parti li ser tiġi għandha tiġi mneħija. Mbagħad aħna nkunu nistgħu naċċettaw din is-sitwazzjoni jekk da ma jkunx il-każ il-kwistjoni ta' politika tal-suq eh, tal-ħaddiema jitqol femenda 52 Iġifiri sentenza siħat indikani aħna rridu li din titneħam, jek ma nistawx, jek għan nixina nħu kompromess dwar jkun kun nistaw nivvutaw favur. Thank you. Grazie, grazie President. Għawnek nisab f-minoranza. Il-kompromess A. Kenna ħafna taħdidiet, ħafna sentenzi zidnijom, iżda kollox ma kollox naħseb li hemm stqarrijiet firħa. Hemm partijiet li naċċetta biss jieħu minnhom hija li l-aċċess għall-edukazzjoni tax-xogħol u sem ta' soċjetà hija xi ħaġa li għandna bżonn ta' bilħaq. Iżda xtaqt nara f'dan kollu li jkun hemm aktar proposti definiti ċari kif niksbu dawn l-affarijiet. U f'dan kollu dan huwa nieqes. U għalhekk li nappoġġa ma tfisser xejn. Nikun ġest fiera. Kieku kellna xaġa deċenti u konkreta kif iksbu dawn affarijiet kieku kun valur li jiena nappoġġa iżda ma naħsibx li dan huwa l-każ. Fil-laqa li għaddiet tkellimna dwar il-kompromess u għedna li kwalinkwa ħaġa li l-finanzjamenti għall igf jew għall isf e dan l-istadju diġa nafu xirridu nagħmlu f'dan il-punt id-dibattitu kollu fuq il-budget fuq il-pożizzjoni mhux realistika tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-Parlament Ewropew fejn l-Istati membri kapaċi jagħmlu tajjeb għal sitwazzjoni hija xi ħaġa li assolutament mhux se nappoġġa. Grazzi. Grazzi. Skużani li ma konċet nisimma' il-kulħadd iżda provajt nara kif ħa nara l-emenda 54, nara regola ta' proċedura u hija kwestjoni nistgħu niġildu fil-konferenza tal-presidenti biex naraw li imbidlu l-regoli għal kumitat tal-impigu u l-kumitat tan-nisa. Palmet fil-għalli għaddit naqbel ma kulħadd fuq dan il-punt naħseb li huwa kollox fira jek naqdu nżidu l-affarijiet u Kuntenta li għanna kompromess, kuntenta li ksibna ħafna minn dawn l-emendi li ġo accettati, iżda il-Kumitat tal-Nisa kompla jiprofa jħoti u għalek dan ħajkopli dowem l-affarijiet. Ejja niprofaw nisieħbu biex bekk naslu għal-bidla. Issa naddi l-kelma lill-kollega biex tagħlaq. Ja, vielen Dank nochmal für die, die Wortmeldung, die Sie Iva, grazzi, Signora President, grazzi lil kulħadd. Nixtieq ngħid li fil-bidu kont kemm xejn konfuża min qed jingħata l-kelma u min le. Kien hemm konfużjoni bl-ismijiet. Forsi, Signora Cornelisin kienet l-ewwel kelliema skont il-lista tiegħi iżda ġiet introdotta bħala persuna oħra fil-fatt. Kien hemm konfużjoni u għalhekk ma nixxilix naraf min għandu jitkellem. Issa fimt min tkellem fuq xiex u meta u għalhekk issa ndi kollox xar qudiemi. Xtaqt ngħid dan mill-bidu għal dawk li ġew aktar tartu ma setgħux isegwu d-dibattitu. Issa dwar il-kummenti fuq il-kompromessi u l-kwestjoni dwar B. Jiena kontet li l-protezzjoni soċjali tista' tinbidel l-inklużjoni soċjali u m'għandniex problema dwar dan. U spjegajt għal minn ġitart li jiena naf li din ġiet aċċettata fil-kompromess u għalhekk m'għandniex nikonna emenda addizzjonali dwar dan. Binna fil-fatt fil-kumitat li meta jkonna kompromessi ma jkonniex votazzjoni maqsuma. Jew tivvota favur kompromess jew inkella ma tilqaħix ma jkonniex votazzjoni separata. U għalhekk mill-bidu rridu naqblu fuq lingwaġġ partikolari mbagħad naqblu li dan ħanaddu għal-votazzjoni kollu kemm hu. Għalhekk l-inklużjoni soċjali diġà intlaqat f'dan il-kompromess. Għadni mħasba dwar il kustjoni tal-LGF għaliex is-Sinjura Meissner qalet li dak li għandu xaqsam l-għalde u ma mux ser ikunu jistaw jivotaw favur din iż-żieda. U għal-grupp ta' SND li għandu din il-pozizjoni, għan ftit, ma nishtiqx noqt ninsisti, zdan nħoss li hija problema li jkollna żewġ fondi nisemmuhom flimkien fl-istess kompromess. Forsi kien ikun aħjar li jkollna semmija separata dwar dawn. Iżda biex niksbu kompromess naħseb li irridu nitkellmu dwar dan il-fond ta' ġustament tal-globalizzazzjoni. Il-ħodor ma kienux parti minn dan il-kompromess, irridu nkunu konċi dwar dan, l-emendi tagħhom mhux qedinaw, iżda dak li qalet is-Sinjura Meissner xtaqt niċċaraħ u rrit nara li taqbel fuq dan biex nmexxu l-kompromess. Forse nistgħu konna diskussjoni aktar tard u naraw naqblux fuq dan u ngħid nis-segretarjat x'inhija sitwazzjoni. Jew l-IGF tibqa' fiha jew nkellem naħħuha darba dejjem. Naħseb li kull min tkellem dwar il-kompromess E nitkellem, tkellem propju fl-istess direzzjoni, kien hemm qbil, iżda l-aħħar sentenza il- punt ta' stabilizzatur dwar innefqa u dħul. Dik huwa l-kompromess. U għalhekk irtirajna s-sentenza addizzjonali li kienet iddaħlet. Mhux ħanivvutaw dwar. Nista' naqbel mal-bqija iżda nitlobkom tiftakru li neħtieġu nifmu xi tfisser kooperazzjoni msaħħa U naħseb li fil-konferenza tal-presidenti u fil-komitat rridu kunu aktar ċari meta nitrattaw din il-kwistjoni biex nifmu dak li qed naħdmu dwaru, inkella jkollna ntennu l-affarijiet darba wara l-oħra. Jiena nissuġġerixxi li ma nippruvawx naħdmu fuq il-kooperazzjoni msaħħa aktar. Għaliex jekk għan nagħmlu b'satan fir roti li l-xulxin musa niksbu progress u għalhekk rridu li konna kooperazzjoni ordinarja minn tal-inqas. Imbagħad naraw li jkun hemm l-emendi minn naħa tal-Kumitat tan-nisa u naraw kif ħanilħu qbil. Il-kwistjoni kollha mill-kompetenzi differenti, mill-kumitati differenti, ma tantx tagħmel sens u għalhekk ma naħsibx li hija realistika li jkollna opinjoni jew rapport li laqqas huwa jimxi mal-Kumitat tan-nisa jew tal-affarijiet soċjali. U lek ma narax lok għala mannix nitrattaw kustjonijiet li għandhom xaqsmu man nisa. Nkejja dan, tkellimna dwar il-punti essenzjali u għal darba oħra nixtieq nirringrazzja lil kulħadd hawnhekk li ħa il-kelma. Grazzi. Grazzi, Sinjura Zimmer. Il-votazzjoni se seħħ għada fil-ħodu fid-disa u nofs. Naddu għal rapport li miss ta' Sinjura Harkin li hija l-GDP u l ilin fejn nistgħu nkejlu l-progress f'dinja qed tinbidel. Grazzi sinjur President, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li resqu l-emendi Jiena kuntenta ngħid li ħafna emendi komplu tejbu test u għalek grata ħafna għal dan. Provajt ninkludi numru ta' emendi ta' kompromess, hemm oħrajn li jiena indikajt minus fil-lista ta' votazzjoni, mhux għaliex ma naqbilx mal emendi iżda għaliex emmint li l-kunċett jew l-idea diġà kien inkluż jew fil-emendi ta' kompromess jew nkella fit-test kollu. U għalhekk provajt niżgura li r-rapport ikun koerenti u li ma mux dwar l-istess kwistjoni għal dartejn. Bħala stqarrija ġenerali fuq il-GDP u l-ilin nemmen li rritu konna azzjoni konkreta, koerenti u minkejja li hemm ħafna kwistjonijiet li nitratta fl-opinjoni tiegħi, rridu narfu wkoll li xi punti u ieħor dawn rridu jiġu integrati flimkien. U minn dan un-bat nkun nistgħu naraw x'inhuwa l-impatt tagħhom fuq il-politika. Naħseb li bħala rikonoxximent bikri li meħtieġ li morru lil mill-GDP u l-indikaturi li rridu ndaħlu jiena kuntenta mill-opinjoni li għandi għaw qoddimi. Palmet numru ta' emendi provajt ndaħal kustjonijiet nsemmu darba biss, biddilt il-kelma kejl jew miżura biex minflok ikonna kejl u modi kif ikonna indikaturi differenti. Kumment fuq l-emenda 57 hemm żball u niskuża ruħi fuq il-kompromess I, l-emenda 57 mhix inkluża għaliex jien u s-Sinjura Zimmer tkellimna dwar dan, hija konċa dwar dan kollu iżda sfortunatament tibqa' fuq il-lista ta' votazzjoni. U għalhekk is-57 biex edha fil-kompromess i u votaw fuqa eh, mod separat. President interrompi, jekk dawk li qed ikollhom diskussjonijiet fuq il-rapport ta' qabel, jekk joġobkom oħorġu barra u tkellmu barra għaliex qegħdin it x-xogħol li qed nagħmlu issa. Signora Zimmer, tistgħu tagħmlu diskussjonijiet barra minn din il-kamra għax qed tfixklu x-xogħol li għaddej bħalissa f'din id-diskussjoni. Signora Harkin. Grazzi. Kważi spiċajt, tajt il-kallima. Kwistjoni waħda xtaqt nqajjem diġa battime li sinjur Sur Deutsch dwar l-emenda 64 li titkellem dwar il-GDP li tibqa l-kriterju jini biex naraw minu eligibli għal politiki u sistemi differenti. Fil-bidu tal-emenda jitkellem dwar l-autoritajiet nazjonali li jistaw japplikawa fuq il- livell xira u indikaturi oħrajn. Jina stajt għax naf li jem kwistjoni fil-Kumitat Reġi u kien hemm posponiment ta' qbil hemmhekk li nistgħu ntaffuha b'tali mod biex bekk ikonna frazi bħal pereżempju kriterju importanti jew inkella kriterju ewlieni. Għaliex jekk tassew nemnu bħalma jgħid l-ewwel kompromess li l-GDP huwa indikatur importanti għal triq lejn ekonomija b'saħħitha u bħala strument biex imexxi l-politika naħseb li tmur kontra il-direzzjoni tar rapport li najdu li għal dik l-qasam partikolari l-GDP li tiqpa l-kriterju u lini. Barra minn hekk għal raġuni tal-mira tnejn hemm edukaturi differenti li jaraw min huwa li ġiblu mill-lem. Nittama li nistgħu nilħu qbil, forsi ntafuha xi ftit u naraw li nilqaw il-qofol tal-opinjoni. Interessata nisma dak li għandkom xi tajdu u grazzi li kulħadd. Grazzi, l-onorevole Helmer un il-kollega ta' wara. Grazzi, signora President. Fejnum il-PPL-lum? Mistaġab li staqsejt biex nitkellem jien ewel ewwel Għanna ħafna tħassi fil-grupp tagħna Intollejt idek tajt il-President l-ewwel u għalek eh, tajt il-kelma li l-ek. Grazie ħafna. Għan kompli bil sib tijaj. Għanna ħafna tħassib dwar dan il rapport u l fattu huwa il gdp huwa indikatur mifhum kejl ekonomiku stabilit huwa oġġettiv huwa definit tajjeb ntużat madwar id-dinja u jista' jintuża faċilment għal tqabbil internazzjonali. Qed nisma' nies minn wara l-kalma jgħidu li iva ħibqa' importanti. Iżda jiena jidhirli li l-qofol ta' dan ir-rapport huwa li jkun hemm marginalizzazzjoni tal-GDP u nindaħlu indikaturi oħrajn. Il-biża tiegħi hija li jekk inwarbu din l-mira oġġettiva tal-GDP ħajkun hemm tendenza, speċjalment f'dan il-kumitat, li nintroduċu indikaturi eh, dajfa u firħa li kollom punti di vista ideoloġiċi, iktar mill nżommu ma l-affarijiet li tassow nistaw nidefinixxu bir-raqqa. Tlabna lill-Kummissjoni biex toħroġ b'indikaturi ekonomiċi fl-emendi 31 u din hija talba straordinarja. Irridu naraw li konna ideja x'inhuma wara kollox dawn l-indikaturi. Kien hemm talba wkoll li nbidlu l-GDP bħala l-indikatur ewlieni għal taħita deċiżjonijiet u naħseb li din hija talba għalbina ħafna. Irridu qed ngħidu li mmorru in minn mira oġġettiva li hija madwar id-dinja u naraw li jkunna tama li minn tal-inqas ikun hemm ħaġa aħjar. Iva għanna raġuni li nħarsu l indikaturi ekonomiċi oħrajn u hemm ħafna indikaturi minn dawn, iżda tħassib tiegħi huwa li rridu nieħdu l-aħjar wieħed u l-iktar wieħed li huwa mafhum u oġġettiv u mhux nimmarġinalizzawh. Minkejja dan, għandna sitwazzjoni fejn fiż-żona euro, stati membri ta' żona euro irħow l-kapacità li ħarsu l-politika tagħhom u l-rati tal emax u speċjalment stati membri bħal Greċja iżda mhux biss qed ibatu ħafna bħala konsekwenza ta' dan. U għalhekk rridu li nqisu l-indikaturi ekonomiċi iżda rridu naraw li l-Kummissjoni kollha indikatur ekonomiku li kejjel il-ħsara li għamilet l-euro lill-euro stess għal pajjiżi ta' żona euro. Signora Lambert, L-ewwel jekk jogħġbok, Jim. President, nixtieq nirringrazzja r-rapporter għax-xogħol li għamlet u grata ħafna lis-Sur Helmer li ġibet l-attenzjoni dwar l-emenda 31 u 45 għaliex din hija xaħġa li konna tinħarsu lejha dwar kwistjoni ta' timing biex naraw kif ħanimxu minn indikatura liħor. U importanti u ċar ix-xogħol li għamlet il-Kummissjoni fil-snin li għaddit li għaddu anke x-xogħol li għamel il-Parlament fil-mandat li għadda anke xoll xogħol ta' Unit biex nħarsu lejn indikaturi ġodda. Nħoss li huwa importanti ħafna. il bizajja li marbuta mal-GDP u kif qalet is-Sinjura Harkin fir-rapport hija li l-GDP madux indikatur ekonomiku u mbidel u ma sarx il-mira biex najdu hekk. Aħarija, din kienet taħt il-strateġija tal-Lisbona fejn miżuri ta' GDP msaħħaħ dejjem qed jitħares bħala pożittiv. Minflok naraw x'inhuma l-impatti realistiċi ta' flejjes addizzjonali li jitlu fl-ekonomija bħal eżempju l-firxa, id-distribuzzjoni ta' dawn il-flejjes u għalet jintefqu. Ħafna mill-eżempji li ntużaw hija li jekk namlu eh, tindif ta' żejt pereżempju dan jista' jkun tajjeb għal GDP iżda mhux ħajtejjeb il level ta' għajxin u l-kwalità tal-ħajja. Allura rridu naraw x'inhuma l-indikaturi oħrajn li jeżistu, naraw x'inhuma u forsi ikonna stampa ġenerali aħjar iktar mill-li noqogħdu nserħu mod dipendenti ħafna fuq il-GDP. Naħseb li ħafna strateġisti u politiċi jagħmlu huwa li l-GDP jieħdu bħala l-benchmark tal-progress iktar milli indikatur wieħed punt di vista limitat. Fi rigward l-emenda 45, dak li konna titolbu hemm huwa li nieħdu post il-GDP bħala l-iktar indikatur importanti u mhux eh, jkun biss il-bażi tal-teħita deċiżjonijiet. Għaliex hemm ħafna deċiżjonijiet li mhumiex marbuta li nkabru il-numru ta' flejjes f'ekonomija partikolari. Palmet l-ħar darba naħseb li l-linja li għattiħu s-Sinjura Harkin huwa pozittiva ħafna naqsmu maħħa il-punti di vista ta' tħassib dwar l-emenda li semmit u jek nistaw namlu xaġa dwar dan jina grata ħafna. Inkella nivotaw l-affarijiet kif huma u naraw jekk kemx emendi oħrajn għaliex nasbu li emendi li ma jaqblux ma' dan ir-rapport ta' indikaturi. Hemm idejat utli iżda bħalma qalet is-Sinjura Harkin ma jiffukawx eżatt fuq il-qofol tar rapport. U għalhekk issa jekk ikun hemm eh, zvolta differenti fir rigward il-votazzjoni għadha din ħatkun biex nimirħu lejn l-indikaturi u lenin. Grazzi. Grazzi. Elizabeth Grazzi, Signora President. Jena nishtiq nfaħħar ix-xogħol li għamlet is-Sinjura Hawken. Għamlet biċċa xogħol kif tafi mod diligenti ħafna u minn kemm ila eh, teżisti din l-ideja tal-prodott grost domestiku rridu immexxu il- il-konċett il unferxuħ ma ma kullimkien dan il-konċett issa għal nom tal-grupp tana tal-PPE u għek n nwieġeb li s-senjuri li staqsa fejkonna aħna tal-PPE u irrit najt li xuħut mill-kollegi tijaj jibżaw illi numru ta' kriterji illi huma proposti fl-emendi li ġew prezentati għawnek illum mumiex eh, ma jistawx jitkejlu suffiċjentement u għal daqstant ma jistawx ikunu eh, bazi ta' studju illi eh, ikollu umbat impatt serju fuq livell politiku. għat minn dawn il-kriterji unbat jolqtu mill qrib il-ħajja ta' ċittadini tagħna. U dan b'mod personali ħafna u eh, wieħed diffiċilment jista ikejjilhom b'mod oġġettiv. Per eżempju, eh, l-indiċi fuq il-ħajja privata, fuq il-benesseri eh, psikoloġiku u mentali, affarijiet bħal dan riferi fi stat membru jista' jkollok GDP u li ħafna u xorta ikun hemm persuni illi il-level, l-standard tal-ħajja tagħhom ikun baxx għaliex il- dak li joħroġ mill-GDP ma jintużax sew biex jaċ-ċittadini tagħna mbagħad minn banda l-oħra eh, ċerti proposti għal indikaturi ġodda huma fraġli u eh, eh, ma tantx huma adattati biex isir analiżi permezz tagħhom. Għalek għat ta' kollegi taħħom tijaj eh, ma tanċoġbu eh, għom dawn li l-proposti għalek illu maħna ma nistawx naqblu mal-kompromess ċe, D, E u F illi fejn edin jiġu eh, proposti dawn l-indikaturi illi mumiex stabli bizzejiet u sodi bizzejiet. Dik kienet il-proposta tal-grupp tal-PPE Alla volja nafu illi aħna rridu eh, nevolvu l-konċett tal-GDP imma dan irrid isir permezz ta' indikaturi stabli li jistgħu jitkejlu u li jistgħu jiftemu minn kulħadd sabiex ikunu ikun jistgħu jintużaw imbagħad għal ġid ta' kulħadd. Grazzi signora Gans un bat signora Zimmer. Madam Chair, uh, eh, Grazie ħafna, Signora President. Nħos li rapport importanti ħafna iżda rajna fuq il-statistika tal-żida jew tnaqqis tal-GDP fil-pajjiżi differenti, iżda aħna kien l-impressjoni li kien hemm konsegwenzi soċjali serji ħafna, iżda ma kenniex indikaturi sirja li jgħidu xi ħaġa aktar dwar dan. U għalhekk inħoss li huwa żmien f'waqtu li naħdmu f'din id-direzzjoni u nafu li l-GDP huwa wieħed mill-indikaturi importanti irridu nifukaw dan dwar dan iżda l-GDP huwa xi ħaġa li qed ikopri wkoll ħafna mill-proċessi moħbija fir rigward pereżempju il-żida fil-faqar, fil-diżugwaljanzi u fil- firxi differenti u mhux indaqs bejn il-pajjiżi differenti. Jiena nħoss li dak li tinsemmu fl-emendi mhux ser ikunu faċli li nkejluhom u għalhekk huwa importanti li jkun hemm ħafna sforzi u naħdbu dwar dawn l-aspetti ta' żviluppi soċjali. Naħseb li għandna nserħu aktar fuq metodoloġija aħjar. Iżda nħoss u importanti li nqisu t-tibdiliet li jseħħu ma' żmien. Jiena grata ħafna għax xogħol tas Sinjura Harkin u Naħseb li l-emendi ta' kompromess huma emendi tajbin ħafna li jilqaw ħafna mill-proposti flimkien u jiżbruhom f'keffa waħda. Naħseb li dan huwa xogħol siwi għal ġejjini. Grazzi, Sinjura Zimmer, u mbagħad is sinjura Schroeter. Gabriel Zimmer. Grazzi, Iva, xtaqt nirringrazzja l sinjura Harkin għax xogħol li għamlet. Il-kol konna nafu li Meta tkellimna dwar dan il-suġġett, il-kwistjoni tal-GDP u l ilin ser twassilna għal diskussjoni kontroversjali għaliex il-perċessjonijiet tan-nies ta' kif nistaw namlu l-affarijiet, kif nistaw nkejlu l-affarijiet hija differenti. Hemm kwistjonijiet pereżempju soċjali, ambjentali, nafu li l-affarijiet kienu ħajkunu diffiċli u li ser kien ser ikonna ħafna punti di vista differenti. Xtaqt ngħid li ħafna mill-emendi mill-grupp tiegħi intlaqaw u għalek nirringrazzja l-rapporter. Sfortunatament kien hemm kompromess fejn aħna konna nitolbu biex ikun hemm progress li jitqis pereżempju fir-rigward kif naraw li xogħol tajjeb li jiddaħħal bħala kejl. Dan ma ntlaqax iżda mod ġenerali ħafna mill-punti li ressaqna intlaqaw u għalek dan huwa kompromess komprensiv, opinjoni tajba ħafna u għalek nistaw nappoġġaw minn tal-inqas l-ewwel parti dan il-kompromess. Għajr kompromess partikolari li hija rabta ma' xogħol tajjeb bħalma diġaħet. Grazzi ħafna tal-li permettejtu li naħdmu flimkien biex inkonna l-emendi fuq fuq din l-opinjoni. Grazzi, Signora Schroeder, un bat Sur Jungerjano. Iva, grazzi. Nishtiq nitkellem dwar l-ewwel kontribut li sar dwar l-ħtieġa jew l-fatt li l-GDP mhux qed joħodna fid-direzzjoni li nixtiequ mmorru. Hija xi ħaġa li qalet il-Kummissjoni fil-dokument tagħha. Hemm tliet sentenzi tal-bidu li jgħidu fiċċar li l-affarijiet mhux sejrin fid-direzzjoni tajba u żewġ terzi tal-popolazzjoni tal-Ewropa qed jgħaddu minn dan. Għalhekk huwa urġenti li nagħmlu xi ħaġa issa biex nibdu l-affarijiet. Kien hemm ħafna proposti fid-dokument tal-Kummissjoni li ġew suġġeriti mill-President tal-Konservattivi u anke mal-kollega tiegħi u sibna ħafna qbil dwar dan. Ma nix ninsow li mhix kwistjoni ta' Sinjura Harkin jew ta' xelluk din il-kamra li ħaddu jivvintaw xi ħaġa minn żniedhom. Iżda hija xi ħaġa li hija evidenti li jekk nużaw il-GDP biss dan mhux biżejjed. U laqqasutli. Għalhekk nirrid ngħid li din hija xi ħaġa li hija rikonoxxuta u l-Kummissjoni diġà bdiet dan ix-xogħol u waċar li dan jolqot affarijiet bħal pereżempju l-maġġoranza tal-popolazzjoni tal-Ewropa. Iżda l-iktar ħaġa importanti f'dan f'din il-komunikazzjoni hija li memx ostakli li ma nistgħux nelbuhom. Dak li għandu x'jaqsam mal-deskrizzjoni ta' sitwazzjoni fejn reġun qed jagħmel progress jew le u hija importanti li nsemmu din il-ħaġa. Nixtieq ngħid ukoll li l-maġġoranza tal-Parlament, anzi maġġoranza kbira fil-plenarja li għaddiet, ivvota favur li nżidu indikaturi differenti mal-GDP. U naħseb li dan kien passa li ħafna mill-Parlament għaliex il-Gini Index hija xaġa importanti ħafna u hija xi ħaġa nistgħu nżidu flimkien mal-GDP u tista' tiddeskrivi s-sitwazzjoni f'reġun pereżempju fejn hemm tkabbir tal-GDP il-fatt li hemm differenzi pereżempju fit-tħul tan-nies ma tgħidlekx x'għandek x'tagħmel biex tagħmel tajja għal sitwazzjoni iżda tik stampa ġenerali aħjar x'qed jiġri f'dak ir-reġun partikolari. U importanti għalhekk għall progress tal-Unjoni Ewropea. Għandaqstant naħseb li dan il-Kumitat għandu jagħti ħars aktar mill-qrib għal din il-kwistjoni u jifem xaħġa li ġit ċara f'moħ kulħadd fl-Unjoni Ewropea li l-GDP waħdu mhux biżejjed. Is-Sur Ungarjano. Għax resa remark. Grazzi. Jina Irrit najt illi il-GDP pala kriterju mux perfett imma irrit najt u koll illi il-GDP huwa xaħġa mux ma nistawx nissostitwuħ għalix għax xikejjel xaħġa xikejjel ikejjel l-attività ekonomika ta' kull sena. Jekk tippermettu li jiena se nipprova nitallem flimkien ma'kom xinu ma dawn l-14-15 il-kriterju li jen fil-dokument tana u xikejlu dawn u sensemmilkun xuħut minnom il-kriminalità, il-parteċipazzjoni fil-ħajja kulturali, il-familja, il-livell ta' fiduċja minnħa tal-pubbliku il-benesseri mentali psikoloġiku, mental well-being, għalfej ma nsemmux il-social networking, f'din il-ġabra dak li għanna qoddimna Uh, eh, aħna mannix bizzejiet ħin biex noqodu neżaminaw l-14 l-emenda tajt il-President. Forsi nistam namlu dan uh, eh, mod bilaterali, forsi jekk joġbok inti tista' Eh, titkellem dwar l-emendi eh, l-iktar importanti. Iva, fimt, Signora President, jina irrit nitkellem dwar l-emenda erba li jajt mill-bidu net illi il-GDP huwa eh, indikatur wahdini u mhuwiex daqshekk rilevanti. Mbagħad fl-emenda 17 għandna il-subjective well-being. Umbat uh, li, li jorbot u kol ma dak li jem fil-kompromess ċe. Grazzi. Is-Sinjura Marian Harkin. Grazzi, Signora President, jina nishtiq nikkommenta fuq xoħut mill-punti illi tqajmu. Jina naqbel ma Roger Helm Iva huwa indikatur uh, stabilit sew imma naħseb illi hemm bżonn ta' indiċi eh, oħrajn uh, u kien hemm xi illi qalu li hemm każ ċaru qawwi biex wieħed iżid flimkien mal-GDP eh, uh, statistika li kopru kwistjonijiet ekonomiċi Eh, soċjali u ambientali. Jiġifieri forsi il-punt hawnhekk mhuwiex daqstant jekk għandix bżonn ta' indikaturi oħrajn imma xtip jiena qatt illi fil-bidu illi rridu kunu koerenti f'dak li aħna namlu. Naħseb li huwa importanti li najdu illi il-GDP ma jkejjilx is-sostenibilità ambientali jekk aħna kellna uh, naqtaw is-siġar li hemm fil-foresti kollha iva jżid il-GDP imma xi xitrilu l-ambjent. Uh, kieku il- ehm, jiġifiri il-GDP jista jizdiet minar ma jkun ġit il-rifless fis soċjetà jiġifiri bżonn naħseb il-kol taqblu illi hemm bżonn ta' indikaturi oħrajn. U naħseb illi ħafna eh, minnkom għattuħ dan jiġifiri memx għalfejn inkompli nisħaq fuq dan il-punt. Issa nadja dak li qalet is-sinjura Xaħtie. Jina ħassejt illi fxuħut mill-emendi eh, ta' kompromess illi semmejt Eh, illi jena kont eh, dajjiftom kem kem u jena zitt il-klim per eżempju such as meta jena nsemmi kategoriji differenti jena ma tajċ lista għat użajt il-klim bħal per eżempju sabiex hekk nagħti eh, l-idea illi għażliet illi jridu jsiru bħal per eżempju il-faqar, parteċipazzjoni fil-qasam kulturali, dan kienu fostom xoħut minnom ġew suġġeriti mill-membri tal-PPE. Uh, Jiena ma deċidejċ jien xallom ikunu l-kategoriji imma zitt il-klim bħal per eżempju sabiex eh, nati l-impressjoni illi lażliet għat iridu jisiru u nittama illi jirnexxinna insibu punti li nkunu nistaw naqblu fuqhom bejnietom. Però jiena naħseb illi eh, irnexxieli. Signora Zimmer, Iva veru illi ma ftemniex fuq il-kompromessi kolla jena ma stajċ uh, eh, imur li minn fejn wasalt. Sur xrit uh, eh, jena ma mandix nżid ma dak li għat inti għax int eh, għamiltu argument koerenti ħafna għal ħtieġa ta' iktar indikaturi u uh, dwar l-emenda numru erba u numru ħamsa. Numru ħamsa hija emenda tiegħi juna din bdilta għaliex fil-bidu kelli żball meta zitt il-kelma totalment u din bat indunajtu neħejta kien zbal minna ħatijaj. L-emenda 17 fortunatament ta' ma kellix il-ħin naqra ta' Signora Gantz. Iva, jena naqbel id-distribuzzjoni tal- tal-għana eh, b'mod vertikali ma jistax ikun propju uh, indikatura xekk aħna naraw il-distribuzzjoni tal-flus u tal-benesseri uh, fuq livell uh, globali nistgħu naraw li dan qatt ma jsir fuq livell vertikali ġifieri jiena naqbel miegħek. Very much and the vote on that. Grazzi. Għada nivvotaw fuq dan u koll nibdew fid-disa u nofs. Issa nitkellmu dwar il-punt li mis l-implementazzjoni tad direttiva dwar is-servizzi il-kellima wara il-rapporter għandhom bis zewċ minuti. Il-rapporter. Grazzi, Signora President. Jena se niprofa nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun. Fuq opinjoni fuq direttiva dir delikata din tirrikjedi uh, kompromessi kif se nipproponilkom jiena. Fuq il-paragrafu wieħed hemm kompromess eh, ċe jiena ġbart l-emendi 16, 17 u 18 u eh, dan jidher li ma xi problemi kbar l ebda wieħed mill-gruppi fuq il-paragrafu 2, kompromess D, għawnek l-affarijiet kuna ħafna iktar eh, komplikati Jiena permezz tal-emendi 23, 24, 28 u 29. Paragrafu 4 li kien eh, l-iktar paragrafu uh, problematiku minn mebda kompromess ikolli najdilkom illi l-emenda orali ta' Sinjur Baldassar rajta illi tiġbaħ eh, kompromess u uh, twieġeb għal dak li qal il-Kummissarju Ewropew eh, Michel Barnier. Paragrafu 5, kompromess E, jiena għamilt kompromess per mezz tal-emendi 41, 2, 43 u 44. Fuq il-paragrafu 6, kompromess F, għamilt kompromess bl-emendi 50, 51, 52, 53, 54 u 55. Issa, jekk naddu għal premessi. Kompromess wieħed permezz tal-emendi 2, 4 u 5. Kompromess B fuq il-permessa uh, A wieħed fl-emendi 8 u 9. Naħseb illi dortum kollha dawn il-kompromessi Jiena nafxin xinu ma diffikultajiet uh, li joħlo il-paragrafu erba'. Thank you, uh, Elizabeth Schroeter. Grazie, signora Schroeter. Ja, vielen Dank. Ich, um, das ist ja Emily. um... Grazie, Hafner. Aħna ħaddimna ma' Jean-Luc u jiena nixtieq eh, nagħmel xi kummenti nirringrazzja eh, għal dawn il-kompromessi nistgħu naqblu mal-biċċa kbira tagħhom. Aħna naqblu li għandna nieħdu direzzjoni li eh, tagħti iktar ċertezza legali imma ma nafux jekk id-definizzjonijiet u miex dawk l-iktar id għal din id-direttiva li xaħna għanna situazzjoni li hija differenti minn dik li kena meta konna qed nitkellmu dwar id-direttiva dwar is-servizzi. imma l-istati membri jafu diġa dwar dan rridu jekk aħna se nużaw definizzjonijiet hawnhekk tkun idea tajba ħafna. It-tieni punt importanti ħafna u aħna naqblu ma' Jean-Luc u għalli għandu jkun hemm uh, eh, kondizzjonijiet ta' xogħol aħjar imtejba u aħna madan naqblu 100% huwa importanti ħafna sabiex il-kompromess jiġi adottat għawnek. Dawk kienu iż-żewġ punti li narit naqsam ma'kom u nittama illi għada ikun hemm vot favorevoli. Grazzi ħafna Signora Christensen u mbagħad Signora Moran Chartier. Grazzi ħafna. Jiena naqbel ma dak illi qalet is-Sinjura Shredder nirringrazzja rapporter għal biċċa xogħol illi għamel u jina naħseb illi il-kompromessi jinkludi ħafna mill-karatteristiċi li kellhom ikunu inklużi fir rigward ta' problemi li aħna għanna fl-implementazzjoni ta' direttiva dwar is-servizzi. Huwa importanti dak li għandu xaqsa mal moviment ħieles u l-offerta ta' servizzi transkonfinali illi mumiex il-regoli tas-suq intern illi huma iktar importanti mid-drittijiet tal-ħaddiema u uh, dinja xi ħaġa li ħolqot ħafna problemi fl-istati membri tagħna kif qal ir-rapporter huwa minnu illi hemm ukoll il-problemi fir-rigward tal-paragrafu erba'. Hemm bżonn li li konna definizzjoni oħra ta' xi jfissru servizzi ta' interess ġenerali u dak li huma ta' Eh, interess ġenerali ekonomiku. Imma mhuwiex faċli li wieħed jagħti definizzjoni għaliex issa l-istati membri eh, daħlu dak il ħaseb ħasbu huma kellhom eh, jinkludu f'dawn taħt dawn id-definizzjonijiet imma żgur li hemm bżonn illi aħna niċċaraw eżattament xiridu nfissru b'dawn iż-żewġ konċetti għalhekk aħna se nibataw favur u dan eh, kolli ngħid li rapporter għamel biċċa xogħol eċċellenti is-Sinjura Moran Chartier u mbagħad is-Sinjura Gruni. Grazzi, Sinjura President. Jiena u koll irrit nina ma dak li tkellmu qabli u nifraħ lil Sur Jean-Luc Benagnas għaxol li għamel il-grupp tal-PPE biex nitkellem fil-qosor u malajr, aħna naċċettaw il-kompromessi A, B, xe u E. Il-bqija kien hemm problema fuq il-paragrafu 2D li ma fuq il-paragrafu 2 tal-kompromess D illi il-PP ma jistax jaċċetta kif inhu u aħna ma naqblux miegħu. Mbagħad fuq il-paragrafu 6 il-kompromess F. L-istess mod fuq il-paragrafu 25 il-grupp tagħna tal-PPE għandu riservi qawwijin u jisil li l-vot fuq dan il-punt huwa wieħed importanti ħafna. Mela, dak huwa eh, kif aħna se nivvotaw għada bħala grupp politiku. Grazzi ħafna, Signora Gruni, u mbagħad is-Sur Baldassara. Pascal Gruni jekk ġoba. Grazzi, Signora President. Jina sen nitkellem fil-qosor ħafna, jina nishtiq nifraħ l-Sur Benamjas illi ħadem fuq suġġett komplikat ħafna Għandi mistoqsija fuq l-emenda 46 illi inti għati li għanna nivvotaw le u li forsi nistaw nejnu li ċittadini kunem mikta trasparenza fl-amministrazzjonijiet permezz ta' uh, proċeduri proċeduri amministrativi. Sur Baldassari. Grazzi, Signora President, jena ma tantx għandi xinżit ma dak illi għalet il-kollega tijaj għannon tal-grupp PPE. Ma dana kollu xorta ħassejt dmir illi najt u nifraħ l-rapporter għal bicċa xol eccellenti illi għamel fuq eh, direttiva li hija importanti u attwali ħafna. Sfortunatament, id-differenza bil-pozizjoni u dik li toħlaq l-iktar problema huwa paragrafu erba' u naħseb illi fuq dan uh, diffiċli illi se naslu għal kompromess għaliex ġew ippreżentati emendi oħrajn minn kollegi oħrajn illi uh, jirrepetu dak l-emenda li kont għamilt jiena oralment. Jiena naħseb li direttiva għandha timxi l-qoddim u bat naraw eh, fejn se tisħaq liktar il-Komissjon. Yes, uh, thank you, um, Mrs. Grazzi ħafna, Signora bat l Lura Rapporteur. Grazzi U l-ewel bħal kellima l-oħra nixtieq nirringrazzja l-Sur Benamias għal xogħol li għamel fuq dan il-suġġett skabrus u diffiċli ħafna. Eh, kien hemm punti li kien prattikament impossibbli li naslu għal kompromess, però xorta waħda nirringrazzja għax-xogħol li għamel. Fil-qosor ħafna aħna nistgħu uh, eh, nappoġġaw l-emendi A, B u C L-emenda D ma nistawx nappoġġawa għaliex titkellem dwar revizjoni tad direttiva L-emenda E naċċettawa. Paragrafu 4 huwa il-paragrafu l-iktar problematiku, aħna minna resaqna ħafna emendi u issa naraw eh, jekk mhux se jintlaqgħu għada. Imma għal darboħra jina nishtiq nirringrazzja l-Sur Benamies għax xogħol eċċellenti li għamel. Grazzi ħafna jekk ma ħadd iktar ixtieq jintervjeni nagħti il-mikrofonu lir rapporter għal darbohra. Fuq uh, eh, l-emenda 48 jiena nista' nbiddel femti hemm eh, mhix problema. Fuq eh, l-oħrajn Jiena għatlek sur Baldassar illi l-emenda orali tijak ma nafx jekk eh, jiena nistax nżomma, ma nafx jekk għandi xi dritt, jiena der li dik l-emenda kienet eh, taqbel ma dak li qal sur Barnier, Kummissarju Ewropew dan l-aħħar, u der li li kien kompromess aċċettabbli eh, għax il-Parlament dejjem jitlopu u minħabba il-problemi li toħloq din id-direttiva. Jina ma nistax immur li l-in minnek, issa l-emenda tijak jina naqbel maħħa u għalija tasal għal kompromess li jina sibu aċċettabli, e, ma nistax najt iktar minnek. U mbagħad dwar il-punti li ma tantxu ma ċari, il- eh, min se jgawdi, min se jitlef Eh, dawn huma l-punti l-iktar diffiċli f'din id-direttiva. Huwa diffiċli iva eh, aħna il- rapport propju ma mux jgħat fidejna għalhekk diffiċli illi wieħed jitkellem bħala komitat u hija propju għal din ir-raġuni u għal raġunijiet ukoll eh, personali ukoll tal tal-rapporter. Jiena nista forsi nagħmel sforz eh, ieħor, nista nagħmel pass ieħor il-qoddim, però ma nistax nagħmel ħafna iktar minn hekk. Nirringrazzjakom. Grazzi għada nivvotaw fuq dan il puntu ukoll, nivvotaw fid-disa u nofs. U issa naddu għal Punt li mis, prezentazzjoni tal-istudju l-implementazzjoni tad-direttivi fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza waqt ix-xogħol bħala fattur fl-ispejjeż. Qabel ma nibdew nisimaw iktar dwar dan il- Rapport dwar dan l-istudju nagħti l-mikrofonu l-direttur tal-Aġenzija Bilbao Eh, li se jkellimna xi ftit qabel ma tasal is-Sinjura Sevast. I've read the report quite Grazzi jina rajt il-rapport bil-raqqa u jkolli najt li l-għaw tijaj għabel rajt il-rapport, meta smajt li dan il-rapport kien ser jisir, eh, jena kon ċiftit kritiku, il-rapport tojber u marruf ħafna fil-Sigurtà Ewropea. Fil-fatt aħna konna ġad diskustejna din il-ħaġa u kol fil-Kumitat Kompetizjonali dwar is-Sigurtà u l-Iġene. Kulħadd barra wieħed eh, kienu kritiċi fir-rigward ta' rekwiżiti ta' Return Risk Assessment Report għall smes Nħadd ehm, anka il-konsultanzi li hija famuża ħafna għal l-esperjenza li għandha li kienet ma rib ħafna mal DG Enterprise. Il-riżultat kien dan meta rajt ir-rapport eh, issa qiegħed fidejna u jien għandi xi kummenti. Xi kummenti osra dwar ir-rapport u sem seri sem ftit issa. Hemm evidenza dwar benefiċċji ekonomiċi tal-Occupational Health and Safety kontra l dak qed jintqal fir-rapport. Pereżempju l-ILO qed li 4% tal-GDP u għonek huwa mitluf globalment. U wkoll il-WHO eh, għamlet studju kbir fuq il-Global Burden l u qalet li kien hemm 5% tal-pis li ġej minn xogħlijiet eh, minn pajjiż industrializzati bħal pereżempju l-Unjoni Ewropea l-Australia reċentament rapportat eh, ma eh, studju komprensiv tal-gvern li 5.9% kważi 6% u għamitluf ġo l-Australia telf tal-GDP minħabba kondizjonijiet tal tax-xogħol. kol studju ġo għal finlandja għasar l konklużjoni li e, nis li jirtiraw kmieni ġifiri 57.6 ta' kollam 57 sena ġifiri e, iktar milli jekk ikunu ta' 58 sena dawn iwaslu għal telf ta' 25 biljun euro f'telf fl-Europa u 25 biljun ukoll ġewwa l-Finlandja dawn huwa 25 darba iktar eh, mill-appoġġ li tat l-Unjoni Ewropea lill-ekonomija Greka. Jiena ma nemmenx li ċertu savings jistaw jisiru permezz ta' redukazzjoni tal-ispetturi tal-ħadima fl-Unjoni Ewropea, se dan jista' jgħin biex intejbu il-rapport fuq il kondizjonijiet tax-xogħol. Per eżempju, għanna 25-27 miljon persuna li huma diżabbli u għandhom pensjonijiet ta' diżabilità. Għanna 2 eh, miljon persuna eh, zewċ miljoni ta' nies li jizdiedu ma' perta permanenti kull sena u għanna 20 miljon marda relatata ma' xogħlijiet. Reċentement tqal li wieħed minn kull tliet ħaddiema mihomx edin jaħdmu. Dan huwa kollu infieq. Issa jekk aħna naraw il-kwistjoni kollha kemm hija hawnhekk kolli ngħid li ħadd minn dawk in-nies li ġew intervistati ma kienux inspectors jew lanqas persuni e, negozjanti għaliex jidher li l-20,000 ispettur ser jkollhom jistenew ħafna. għanna madwar 20 miljun intrapriża żgħira u 20,000 ispettur. Allura jista' jkun hemm e, ispezzjoni kull 10 snin għal dawn kollha għaliex ispezzjoni id sa satejn sa tliet sigħat. kejja tħassib kollu jien għandi xi kummenti pożittivi fuq ir-rapport. Il-preżentazzjoni hija waħda tajba ħafna. U ħafna minn rekomendazzjonijiet u riżultati huma raġonevoli wkoll. Ix-xogħol xjentifiku tal-Aġenzija Ewropea hija rikonoxxuta mid-dinja kollha. L-assessjar ta' riskju interattiv online hija soluzzjoni rrappreżentata tajjeb ħafna fir-rapport u hija appoġġjata sewa ħafna. Dalodu jiena kelli laqa mal kumtatu wkoll mal-Kummissjoni u aħna ddiskutejna il-ħaddima u l-impiegati huma kontenti b'dan il-sessjar tal-riskju online mod ġenerali. Din hija s-soluzzjoni. <clears throat> Għaldaqstant biex eh, nikkonkludi, naħseb li dan huwa rapport tajjeb. Għan nixtieq nirringrazzja lill-Parlament Ewropew tax-xogħol mamul eh, sewwa, grazzi. Grazzi. Issa ser ngħaddi li s-sinjura Sivasta mill-Rambo eh, Consulting li set t-prezentana li studio il-framework eh, tal-Community Work Program għal-2010. Nistennew il-prezentazzjoni tijak ikjoġbok. Grazie ħafna. Għadni kem naqat maqom u naħseb li etna rappresentazzjoni tijaj. Hemm xi kummenti dwar rapport tagħna jina smajt l-aħħar ftit iżda jidher li mhux daqshekk gravi. Jiena ser nippreżentalkom dan ir-rapport dwar l-implementazzjoni ta' direttivi fuq is sigurta u saħ fuq il posta tax-xogħol u <coughs> aħna kunet namlu dan ix-xogħol għal dal ħarftit ftit xhur. L-għanijiet tal-istudju Naħseb irrid nilbes inuċċali tgħid il-kellema. L-għanijiet tal-istudju qegħdin hawnhekk. U huma li jippruvaw ikonna eh, għalfejn aħjar tal-importanza tas-sigurtà u saħħa fuq il-post tax-xogħol bħala futur li jikkontribwixxi jew jista' jikkontribwixxi għal viabilità ekonomika tal-kumpaniji mod partikolari l-SMEs. Aħna wkoll analizzajna potenzjal, effetti potenzjali l-proposti li ġew prezentati eh, b'relazzjoni ma l-sforzi biex jitnaqsu jitnaqas il-pis amministrativ u b'mod partikolari fil-qasam ta' sigurta u s-safu il-posta xogħol. Aħna rajna eżattament x'inhuma l obbligi Eh, b'mod partikolari mill-SMEs u kol jekk it-naqis u l-informazzjoni u l-obligi jistaw xikunu ta' ostaklu biex eh, ikunu nistaw nilħu eh, l-anijiet il-miri Ewropej fir gwar ta' prevenzjoni u it-naqis l inċidenti u mart relatat ma' xol. L-istudju huwa ibbażat fuq uh, ricerka bazzata fuq dokumenti minnaħa ta' loxa u kol aħna minna intervisti li lat ta' esperti, stakeholders, Kummissjoni Ewropea, ehm, da' il-persuni li ħadmu u l-impiegati u kol. briefly about fil-qasar dwar uh, eh, sigurta u saħħa organizzazzjonali fil-posta xogħol ġifieri uh, direttiva 98-93 hija direttiva AFAS li turi prinċipji ewlenin ta' prevenzjoni, protezzjoni fuq uh, eh, il-posta xogħol għal ħaddima u wkoll dan għandu għad kbir ħafna ta' direttivi li eh, għandhom xasma ma' kwistjonijiet speċifiċi. Direttivi ilhom eh, li ġew implementati għal qatt ta' snin u l-implementazzjoni ta' direttiva tal-2004 kienet ma l komissjoni għamlet revizjoni li uriet għat ta' Nuqqasijiet li kien hemm min-naħa tal-kumpaniji u mod partikolari kumpaniji żgħar fil-mod ta' juma kif kienu qegħdin uh, jimxu u jsegwu leġiżlazzjonijiet. Uħut mill-problemi kellhom ma' l assessjar ta' riskju u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema fil- uh, sigurtà u s saħaf fil-post tax-xogħol. U koll il-high risk sector bħal per esempio l-agrikoltura u l-kostruzzjoni li kellhom sa problemi wkoll. Iżda, simna wkoll it-trasposizzjoni ta' direttivi kienet obbligat li l-istati membri li jaqilbu għal leġizlazzjoni li kienet qabel bazata fuq eh, prinċipji ta' rimedju iktar mill-li xi ħaġa li tipprevjeni Tnuqqasijiet li ġew identifikati kienu ġejji mod partikolari minn nuqqas ta' informazzjoni, informazzjoni speċifika u mirata li kella ġim asma b'mod li tinftijem u kol kapacita e, dajfa u taħriċ dajef dan kollu kien ġej minn ta' taħriġ eh, tal-ħaddiema u koll aċċess eh, tajjeb ħafna u assistenza ta' assistenza speċjalizzata minn barja. Qatt ta' nuqqasijiet ser jiġu indirizzati mill-sigurt eh, ta' u sa' fuq il-post xogħol dan se jiġi kopru ta' 2012 u jħet mill-għanijiet u l-għanin u għalin iksbu 25 e tnaqis fl-inċidenti fuq il posta ta' xogħol u fl-Unjoni Ewropea kollha sal-2012. Għandna najdu li għal din l-istrateġija l-azzjoni fuq livell ta' komunità u affukat mod partikolari fuq il-lat leġislattiv, l-aġġornament ta' miżuri simplifikati noffru xi linji gwida u skambju tal-aħjar plassi bej l-Istati membri fejn ħafna mill-azzjoni konkreta għandha ssir downstream mill-stakeholders mod partikolari fuq livell nazzjonali u l-iżvilupp tal-pjan ta' azzjonijiet nazzjonali wkoll l-involviment tal-, -pjan Eh, daw kien voluti fissu ta' tax-xogħol. Umbat um, il tjeni tal-Unjoni Ewropea biex naqsu l-pis amministrativ nistaw najdu li din tiġi meqjusa minn xi partijiet li tista' xekkel l-għanijiet tal-strategija fil-qasam tal- eh, saħu sigurta fuq il-post ta' xogħol nistgħu nejlu fejn qabel kien hemm l-qan li naqsu eh, l-inċidenti b'25% kol perċentwali jħor li għandu jnaqqas pis amministrattiv u dan huwa wkoll ta' 25% tnaqqis fil-pis amministrattiv sa' 2012 dan jidher li huwa numru popolari ħafna. Program programm ġi introdott fil-2007 l-ewwel darba mbagħad eh, proġetti ewlenin eh, bdew jiġu preparati biex eh, naqsu l-pis amministrativ fatt ta' politiċi u dan wassal komunikat tal-Kommissjoni eh, fl-2009 li identifika 13 il-qasam ta' priorità fostom kienu il-post ta' xogħol, l-ambjent fuq il-post ta' xogħol, relazzjonijiet tal-impjiegi. Jem tmin proposti għal miżuri ta' tnaqis li ġew prezentati mill-Kummissjoni fil-qasam tal-Working Environment, l-ambjent fuq il-post ta' xogħol, snejn minnhom ġew adottati u sitta għadhom qegħdin jiġu ippreparati u jinsabu fi stadji varji. Dawn is-sitta konna qegħdin dawn fid-dettall fuq l-istudju tagħna. Fir-rigward sa' proposti konkreti biex jitnaqsu jitnaqas il-pis amministrattiv, l-ewwel probabbilment u l-iktar waħda kontroversjali hija dik li naċċettaw kumpaniji żgħar ħafna li jkollhom jipproduċu assessjar ta' riskju bil-miktub fil-qasam ta' sigurtà u tas-saħħa. U kontroversjali għaliex dan għandu x'jaqsam mal-obbligi obligi fundamentali tal aki mod partikolari mm, li nizlu bil-miktub l-assessjar li għandu jisir u l-informazzjoni li għanna hija li dan din il-miżura partikolari ser ikolla studju sostanzjali u dettaljat qabel ma jkun hemm azzjoni oħra li tiġi li ssir f'dan il-qasam. Hemm ukoll waħda minn dawn il-proposti li l-esperti u l-stakeholders li aħna għamilna l-mirom l-intervista qablu dwarha u ma qablu wkoll li dan mhuwiex probabbilment l-aħjar mod ta' kif nindirizzaw il-kwistjoni. Kien hemm ftehim ġenerali li l-obligi m'għandhomx jiġu mneħija kompletament għal kumpaniji żgħar li żgħar kumpaniji, anzi minn flok spiss ġi propost li jkun hemm approċċ bbażat fuq ir-riskju skont it-tip ta' kumpanija settur li qed jaħdmu fih u wkoll jekk possibbli approċċ eh, sinifikanti u simplifikat. Jidher li mill-istudju tagħna eh, tneħħija sħiħa tal dan ir-rekwiżit għal assessjar bil-miktub huwa probabbilment mhux l-aħjar ħaġa anka għal l-iktar kumpaniji żgħar però dan għandu jiġi suġġett għal iktar studju dettaljat qabel ma ssir l-aħħar deċiżjoni. Il-proposta ta' tnaqis li jmiss eh, dawk is-sitta li konna qegħdin nistudjaw huwa dak dwar il-faċilitazzjoni tal-transpożizzjonijiet eh, iktar faċli mill-istati membri tal-direttiva dwar sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Din għadha tiġi ikkonsidrata u jidher li ovvjament m'hemm xejn ħażin li ntejbu eh, il-mod ta' kif nifmu aħjar liġi u kif nistaw nimplementaw aħjar liġi. Għalda daqstan il-qasam jeħtieġ attenzjoni iktar minna ħatana mhuwiex possibbli għalina li bħalissa ngħidu x'effett jista' jkollu dan fuq l-isforz ġenerali ta' prevenzjoni iżda jidher li mm, l-effetti mhux se jkunu negattivi. Umbaħt hemm il-Labor eh, Inspection Visits li għandhom isiru ħafna iktar effiċenti, il-kelim ta' qabel kienet jitkellem dwarhom. Din hija xi ħaġa li għadha qed tiġi kkunsidrata diskutuha u għal darb'oħra li namlu dawn il-viziti iktar effiċenti u nużaw risorsi b'mod aħjar mod ġenerali huwa meqjus bħala xi ħaġa li ser itnaqqas il-pis amministrattiv u li m'hemmx wis riskju u effetti negattivi fuq eh, l-isforz ta' prevenzjoni. Il-kondizjoni għal din dan il-għan hija li eh, kunu iktar effiċenti iktar mirati, kunem eh, kunu bazati fuq il-riskju, ġviri dawk il-kumpanji li għandhom l-iktar riskju, u nsibu mezzi oħrajn ta' kif nitrattaw dawk li għandhom eh, grad bax ħafna ta' riskju. Hemm xi stati membri approċċi tal-istati membri li jistgħu jkunu ta' ispirazzjoni u dan eh, dan l-arfin jista' jinqasam bejn stati membri oħrajn. I have a bit of a cold, I'm sorry. <laughs> um, another reduction. Proposta oħra ta' tnaqis hija li ntejbu il-gwida għal sita ta' kostruzzjoni ta' intraprizi Ħadd ma seta' jidentifika l-ebda ħaġa negattiva għal titjib din il-gwida. il gwida U allura din mhijiex meqjusa bħala xi ħaġa kontroversjali u jidher li ser jkun hemm biss affarijiet tajbin li se joħorġu minn dan it-titjib għal għal dawn il-siti ta' kostruzzjoni għal intraprizi. Umbagħad hemm eh, drafting iffaċilitat eh, tal-assessjar tar-riskju fuq eh, saħ sigurtà fil-kumpaniji fin-negozji. fil kumpaniji fil kumpaniji fin negozji jider li dan huwa pass tajjeb ħafna, pass f'direzzjoni tajba u interattiv ħafna u għandu lan jiffaċilita l-assessjar ta' riskju permezz tal-SMEs u dan huwa meqjus bħala xi ħaġa pożittiva ħafna. L-unika kwistjoni hija li rridu naraw kif setturi individuali u tipi differenti ta' kompaniji. jistaw jisibu utli uh, eh, jisibu utli dan din lodda dan għandu jiġi adattat skont eh, bżonijiet speċifiċi tal-intraprizi partikolari. Issa l-aħħar proposta tnaqqis tal fis amministrattiv hija dik ta' titjib tal-mod ta' kif li tiġi trattata informazzjoni ewlenija fuq eh, eh, il- fuq affarijiet li qabdu l-kanċer. Revizjoni tisir minn ta' direttiva, irrid isir iktar assessjar biex naraw eżattament x'inhuma l-effetti li jista' jkun hemm u naraw eżattament xi proposti għal tibdiliet eh, dawn kienu is-sitt proposti li fadal biex naqsu il-pis amministrativ dawn ġew preżentati minnat il-Kummissjoni, ħafna minnhom mumiex kontroversjali apparti l-ewwel waħda dwar it tneħħija tal obbligi biex ikunem assessjer ta' riskju bil-miktub għal kumpaniji żgħar dawn ovvjament għandhom jiġu ikkonsidrati fiktar dettal. It-tieni parti tal-istudju għandu x'jaqsam ma' jekk mhux possibbli li nuru il-benefiċċji ta' compliance mal- l organizzazzjoni eh, u regoli tal sigurtà u saħħa fuq il-posta xogħol u għacċar li hemm benefiċċji però xi kultant ikun diffiċli li turi xini rabta diretta hemm xi effetti diretti li huma ċari viżibbli ħafna u li jistgħu jiġu ehm, miżurati bħal pereżempju tnaqqis fl-ispejjeż li jirriżultaw minn tnaqqis fil-mart fuq il-post tax-xogħol u inċidenti fuq il-post tax-xogħol għaliex dan huma jfisser li inqas nies jieħdu s-sikli, finqas nies joqogħdu d-dar għaliex ikunu morda, eċetera. Mbagħad tnaqqis fil-claims ta' kumpens u kol tnaqqas il premiums tal-assigurazzjoni. Għadda san sem benefiċċji ċari, benefiċċji ekonomiċi ċari li nimxu ma' regoli tal-OSH. Iżda, hemm ukoll xi effetti indiretti li jista' jkun jisir ilom iktar studju dettaljat għaliex il-mod ta' kif nanalizzaw il-benefiċċji jista' jkun mhumiex biżejjed dawn jistgħu jkunu jiġu konsidrati minn lat eh, li aħna nsejħulu intent ta' intangible assets. Assi mhux tangibli. Dawn huma assi li ma jistawx jiġu miżurati faċilment daqs eh, tnaqis fl-ispejjeż pereżempju dawn jinkludu reputazzjoni aħer tal-kumpanija, qed isir ħafna iktar importanti għall konsumaturi llum li jixtru il- servizzi prodotti tagħhom minn kumpaniji li jittrattaw il-konsumaturi b'mod tajjeb. Ġifieri dan din hija responsabilità u hija ta' benefiċċju indirett ta' kif inti ittejjeb is-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ukoll hemm eh, l-organizzazzjoni aħjar fuq il-post tax-xogħol, spiss riski joħorġu minn eh, xogħol li ma jkunx ippjanat b'mod tajjeb, ma jkunx ikkoordinat b'mod tajjeb. U jekk intejbu din l-organizzazzjoni, dan ovvjament jista' jwassal għal tnaqis fir-riskju u jkun hemm xogħol ħafna iktar effettiv ambjent tajjeb fuq il-post ta' xogħol li tejjeb is-sodisfazzjoni tax tal-impjegati. Għaliex ikun hemm ambjent aħjar fuq il-post ta' xogħol. Xi eżempju ta' dan, se kif semmejt qabel, koordinazzjoni aħjar uh, fuq il-posta xogħol kien hemm xi eżempji bħal per eżempju l-workflow koordinazzjoni tal-construction science fejn jkollok per eżempju għatta kumpanija jaħdmu l-koll flimkien u spiss jkunu ta' xkiel għal xuxin u dan jista' jkun ta' impatt negattiv fuq l-attività tagħhom stess u koll jista' jkun jkun hemm xi riskju ta' xi nies li weġġa' jekk intejbu l-koordinazzjoni din l-organizzazzjoni dan ukoll ikun qed inaqqas ir-riskju u jtejjeb il-proattività. Eżempju ieħor huwa prevenzjoni, pozizjoni aħjar, eh, tan nies meta jkunu qed jaħdmu ġifieri eh, dawn imbagħad jibatu ħafna ibatu inqas minn ċertu mart, pereżempju ġie f'darhom eċetera. Umbagħad hemm kwistjonijiet oħrajn li jistgħu jkollhom effetti ekonomiċi pożittivi u hawnhekk semmejtu meta tkellim dwar corporate social responsibility, iżdieda fid-domandi għas subcontractors u suppliers li dawn ukoll għandhom itejbu il-standards tal-OSH tagħhom. u kol fil-gwart tal- dawn il-benefiċi finanzjarji għanna nieħdu konsiderazzjoni fatt li il-kontessu bejn stati membri differenti varja ħafna u aħna semmejna eżempju fil-rapport. dan huwa differenza bejn l-obbligi tal-kumpaniji li ħalsu li l-istaff tagħhom waqt li huma jkunu bis sik. U hemm differenzi sinifikanti bejn stati membri differenti. Per eżempju mill-Olanda fejn eh, min ħaddem u għandu responsabilità li ħallas l awisentej tas-siklif per eżempju il-Ġermanja huma responsabbli għall-ewwel 42 ġurnata, uh, l-Ungerija 15-il ġurnata u l-Irlanda mem l-ebda obbligu legali li jitħallas li staff meta huma jkollhom is-sikli, jiġifieri huwa biss fidejn l-impjeg eh, min iħaddem. Għaldaqstant hemm differenzi kbar ħafna għal dawn ir-raġunijiet, hemm differenzi fl-inċentivi tal-kumpaniji li jtejbu l-organizzazzjoni eh, eh, l-OSH tagħhom. Hemm eżempji oħrajn ta' dawn id-differenzi bejn l-istati membri u dan u din hija xi ħaġa li għandha tiġi ikkunsidrata meta aħna nippruvaw nikkonvinċu li l-kumpaniji dwar il-benefiċċji ekonomiċi jekk huma jtejbu l-istandards tagħhom fil-qasam ta' sigurtà u tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Then moving on to... Issa, naddu għall-SMEs u l-konformita taħħom għall-obligi ta' saħħa u sikurezza. U għacħar minn numru ta' jun differenti li id-daqs tal-kumpaniji huwa importanti ħafna għal mod kem jistaw ġestu jew kunu konformi ma' l leġislazzjoni jew inkella kem jistaw nżommu magħha. Kumpaniji żgħar huma anqas u inqas probabbli li jkollhom politika tal-OSH li tkun dokumentata jew inkella sistema ta' ġestjoni stabilita tal-OSH. Mbagħad nixtieq insemmi l-xkiel marbut mal-arfin minħabba nuqqas tarfin dan speċjalment fil-kumpaniji żgħar minħabba nuqqas tal-esperjenza tagħhom. Ta u ħafna drabi ma jarawx il-benefiċċju li ħarsu l-kustjoni b'mod strutturali. Dawn il-fatturi kollha flimkien għandhom rwol importanti x'jaqdu meta nippruvaw inżidu l-livell ta' saħħa u sikurezza fil-kumpaniji żgħar. Slide li miss, għanna kemm tistgħu taraw id-dettall. <clears throat> Iżda, xtaqt naqsam magħkom ċifra li kellna ma' waħda mis-sorsi tagħna li turi fiċ-ċar il-graf li għandkom qoddimkom. Il-kuluri juru il-kumpaniji l-kbar li għandhom il-kulur gris u dawk iżar għandhom il-kulur blu jew iswed, aktar skur. U skont il-politika ta' l-OSH naraw kemm jekk hemmx organizzazzjoni ċara li qiegħda tiġi applikata jew inkella jekk kienx hemm evalwazzjoni tal-post tax-xogħol. Tistgħu taraw differenzi li hemm bejn id-daqs tal-kumpaniji hawnhekk. U din għalhekk waħda mill-problemi li speċjalment ħafna mill-kumpaniji żgħar jew iżgħar ibatu minnhom. Għalhekk x'jista' jsir sabiex inżidu il-level ta' l-OSH fil-SMEs. Skont l-istudji tagħna naraw li mhux tant idea tajba li naqsu l-obligi. Forsi jkun aħjar li nadattaw l-obligi skont tipi differenti tal-kumpaniji. Darboħra kif semmejt qabel billi kun hemm approċċ ibbażat skont is-sogri li foka aktar fuq fejn hemm l-akbar sogru f'setturi speċifiċi u f'kumpaniji speċifiċi. Naqawhom flimkien ma' proċeduri apposta jew inkella li jkun hemm approċċ skont is-sistema tagħhom, pereżempju eżempju mod ta' għajnuna kif nistgħu ngħinu l kumpanji żgħar biex ikun jistgħu jżommu mal-obbligi f'dan il-qasam. Ħaġa oħra nistgħu nagħmlu li nżidu il-kuxenza fuq dan ħafna xogħol li sir f'dan il-qasam u għalek naħseb li kull maħna għamlu għal insemmi dak li ċara għalina skont l-sorsi li aħna rivedejna li jider ċar li meta nitrattaw il-kumpaniji li huma l-aktar zar ħafna drabi il-komunikazzjoni aktar effettiva milli il-komunikazzjoni fuq skala kbira. U għalek tajjeb li nużaw intermedjarji li l-kumpaniji diġa jużaw bħal per eżempju organizzazzjoni internazzjonali, banek jew kompanija tal-assigurazzjoni, ecc. U din tista' tkun triq il-qoddim biex nimxu l-qoddim. Mbagħad nistgħu naraw kif nistgħu nadattaw l-affarijiet skont tal-inqas il-kuntest nazzjonali jew inkella l-kuntest settorjali sabiex bekk nkunu effettivi u naraw x'inhuma l-benefiċċji li l-kumpaniji kollhom jekk ikunu konformi mal-obligi f'dan il-qasam. Aħna konna mitluba fl-aħħar li nħarsu l qasam tal-riski ġodda u tal-riski emerġenti u xtaqt naqsammakom fil-qasar il-gruppi l-aktar importanti, tlet gruppi l-aktar importanti fl-OSH, specialment l-ONET l-MSDs, il-musculoskeletal disorders, ħafna xogħol sar minn dan il-kumitat matul is-snin. It-tieni grupp importanti huma l-kwistjonijiet psikosoċjali per pereżempju stress u l-ansjetà, eccetera, u fl-aħħar l-aħħar aspett huwa l-qasam ta' sustanzi perikolużi xaħġa marbuta ma' teknoloġiji ġodda pal per eżempju nanoteknoloġija u l-kwistjonijiet fiżiċi. Dak nistgħu najdu għalli li l-istrateġija sabiex niġġieldu l-inċidenti fuq il-post tax-xogħol Tidellim li mxiet tajba ħafna. Kien hemm tnaqqis importanti ħafna fin-numru ta' inċidenti fuq il-post tax-xogħol. Iżda fl-istess ħin hemm żieda min-naħa l-oħra fil-problemi marbuta mas-saħħa u mardiet fuq il-post tax-xogħol minn naħa l-oħra. U għalhekk il-problema tidher li qed tinbidel minn inċidenti għal mart u problemi marbuta mas-saħħa. Il-maġġoranza ta' dawn huma marbuta fil-fatt ma' dawn is-sogri ġodda jew emerġenti minn dawn it-tlet gruppi li semmejt ftit qabel. L-MSDs huma l-akbar problema marbuta ma' s-saxħa fuq il-posta xogħol. Fil-fatt żewġ terzi tal- problemi marbuta mas saħħa huma marbuta mal-MSDs u t-tieni l-aktar komuni huma l-diżordni psikosoċjali li huma assoċjati ħafna drabi mod ġenerali ma' xejrit ġodda ta' xogħol. Kunem bidlit, kunem forum ġodda ta' kontratti. U forsi kunem hemm ukoll eh, forum ġodda ta' nuqqas ta' sigurtà minħabba dan it-tibdiliet. Jider li qed ikun hemm aktar frammentazzjoni, pereżempju aktar ħaddiema migranti, no dan ifisser li gruppi differenti jistgħu jkollhom problemi differenti li rridu nindirizzaw. Mbagħad it-tielet punt l-intensifikazzjoni tax-xogħol u dan marbut mal-bilanċ ta' ħajja fuq il-post tax-xogħol baxxa ħafna u għalek l-ICT fisser li eh, il-rikonċiljazzjoni bejn il-ħin għax u l-ħin liberu għal kollox. Mbagħad fl-aħħar hemm talbit olin emozjonali u l post tax-xogħol u dan huwa marbut l-aktar settur tal-kura tas-saħħa. Hemm oqsma oħrajn, settur oħrajn fejn ħaddiema jitrattaw jkollhom kuntatt mal-qrib ma' nies oħra biex ngħidu hekk. Riski emerġenti oħrajn mhux nidħol fid-dettal u ma nanoteknoloġiji pereżempju u sogri bioloġiċi. Narfin tal-impatt tagħhom speċjalment il- teknoloġiji l-aktar ġodda, pal per eżempju nanoteknoloġija, hija ħaġa limitata ħafna u għalhekk huwa diffiċli ħafna li nidentifikaw u nindirizzaw ir-riski marbuta ma' dawn it-teknoloġiji. Ovvjament għalhekk huwa qasam li rridu nagħtu aktar attenzjoni għaliex ħajkompli jiżdied ma' snin li ġejjin. Kwistjoni marbuta mal dawn is-sogri ġodda li qed jiżdiedu per eżempju l-MSDs dim xaġa ġdida iżda tidher li qed tiżdied fl-importanza tagħha u hija xi ħaġa wkoll li qed tirċiv aktar attenzjoni. U għalhekk forsi hemm inqas rida minn ċittadini li jbatu aktar bħalma kienu jbatu qabel. Għolek hija xi ħaġa li titkun aktar prioritarja fl-aġenda tagħna. Jider li għal-kas li l-leġizlazzjoni eżistenti hija eh, tifoka fuq il-prevenzjoni, specialment fil-direttiva AFAS, mod ġenerali, huwa li dawn nis sogri fuq skala kbira jidru li huma koperti mill-leġizlazzjoni eżistenti jider li memx ħtiġa kbira li kunem leġislazzjoni ġdida, zda jista' jkun hemm oqsma ġodda bħal pereżempju n-nanoteknoloġija li jeħtieġu xi ħaġa aktar speċifika, iżda b'mod ġenerali leġiżlazzjoni eżistenti tkopri dawn ir-riski. Madanakollu jista' jkun meħtieġa li nagħtu ħarsa aktar mill-qrib fuq il-livell operazzjonali biex naraw jekk hemmx miżuri ta' prevenzjoni oħrajn għal dawk li hemm fil-prattika jew forsi nixtiequx nifukaw aktar fuq ċertu miżuri oħrajn. Qed naraw ħafna tibdiliet fuq l-ambjent tal-post tax-xogħol u għalhekk irid ikun hemm leġiżlazzjoni flessibbli u li tkun tista' tiġi adattata skont il-ħtiġijiet. Hemm ukoll ħtieġa li nagħmlu tajjeb għal sogri li diġa kienu jeżistu, sogri ġodda, riski biex ngħidu dawk l-antiki, mhux qed jiebu għal kollha, iżda temm ir-riskju ta' inċidenti, hemm ir-riskju ta' kwistjonijiet ta' saħħa marbuta mal posta tax-xogħol, aktar konvenzjonali, u għalhekk irridu nżommu għajnejna aktar fuq kemm dawk il-problemi li diġà kienu eżistenti kif ukoll dawk ġodda. Kustjoni interessanti hija marbuta mal-riski psikosoċjali. Ħafna rappreżentanti mediċi jgħidu li huma aktar diffiċli li titrattom, huma aktar sensibbli, aktar marbuta mal-personalità, mal-mod personali tiegħek kif titratta mal-affarijiet. Per eżempju, xaġa tossika speċifika, toxin speċifiku, għalhekk fsibuha diffiċli li jitrattawa u għalhekk jeħtieġu li jkun hemm linji gwidi ġodda fuq dan il-qasam. ħanala bil-rakkomandazzjonijiet li ħarġu mill-istudju tagħna l-ewwel nett u dan semmejtu bosta drabi diġà jidher li hemm ħtieġa li nintroduċu approċċi bbażati skont ir-riski li jkunu adattati aktar għal riski speċifiċi li jkunu marbuta ma' setturi speċifiċi, tipi speċifiċi ta' kompaniji u jistaw jkunu marbuta wkoll ma' proċeduri simplifikati għall leżar kumpaniji, iktar milli jeliminaw għal kollox l-obligi u l-ħtiġijiet. U għaċar ukoll li Fil-fatt, l-iktar ħaġa ċara li ħarġet minn istudju minn dan l-istudju huwa li aħna ġira metluba x'inhuma l-benefiċċji ekonomiċi tal-OSH. U fil-fatt hemm nuqqas ta' evidenza ċara x'inhuma dawn il-benefiċċji. U għalhekk jekk il-kumpaniji rridu nikkonvinċuhom li jekk iżommu mar-regoli jagħmel sens tajjeb għal kummerz tagħhom għalhekk hemm aktar ħtieġa li jkun hemm aktar riċerka biex ikun hemm evidenza ċara li tkun tista' tikkonvinċi l-kumpaniji tagħna li dan jisbihom favorihom. U għalek irridu naraw jekk nistgħux nisvolġu aktar studji. Aħna sibna li l-kumpaniji żgħar għandhom jiġu mħeġġa biex ikun hemm aktar monitoraċ aħjar u jorbtuh ma' dak il-qasam tal-OSH. Jekk dan nistgħu nagħmluh mingħajr ma nżidu l-pis amministrattiv tagħhom dan ikun tajjeb. Slide jmiss. U importanti u koll nqisu l-differenzi fil-kontesti nazzjonali u l-setups differenti. Semmejt l-eżempju ta' per eżempju l-periodu fejn il-kumpaniji ridu jħalsu il-personal tagħhom siklif u dan huwa eżempju ta' differenzi differenti fuq livelli nazzjonali differenti u hemm differenzi wkoll bejn is-setturi differenti. U dan ifisser li kwalinkwa sforz fuq livell tal-Unjoni Ewropea irid jiġi adattat mod sostanzjali fuq livell nazzjonali u jinvolvi wkoll il-partijiet interessati, speċjalment l-imsieħba soċjali u anke l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli f'dan il-qasam hemm ukoll rakkomandazzjoni biex nippruvaw kemm jista' jkun possibbli nużaw komunikazzjoni diretta u interazzjoni diretta mal-SMEs għaliex dan jista' jwassal għall-aħjar riżultati. Fl-aħħar meħtieġa li namlu tajjeb għall-lodot eh, konvenzjonali intużaw dan il-qasam b'modot oħrajn li jkunu mirati għal riski emerġenti u l-riski ġodda bħal pereżempju riski psikosoċjali. U rridu nagħtu priorità wkoll biex ikun hemm infurmar u linji gwidi għal kumpaniji biex jaraw kif jistgħu jitrattaw dawn ir-riski psikosoċjali. Grazzi ħafna, din kienet il-prezentazzjoni tiegħi għalikom, kopriet ħafna oqsma differenti Iżda nittama li ikun possibbli li naraw fl direzzjoni ħannimxu nimxu. Issa. Lesta nisma minn għandkom għad-domandi. Grazzi, grazzi għal-prezentazzjoni tijak. Il-raġuni li ħadna kellim ieħor qablek huwa li bdejna ftit qabel u għalhekk li kienet raġuni għala kien hemm kellim qablek li kena revizjoni ta' xol tijak qabbel il-prezentazzjoni tijak. Forse di del stramba, iżda imxajna ek. Għandi zoċ jema fil-lista tijaj, nishtiq najċ ħazajin, l-għunet, signora Maran, l-għuel, signora Gruni, Maran xartija l-għuel. Merci beaucoup. Grazie, signora President. Aħna għonek et eh, niddiskutu is-saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol u li huwa suġġett li jinteressana ħafna. Jinteressana ħafna f'dan il-Kumitat tal-Impik u Affarijiet Soċjali. U eh, li aħna u koll nitkelmu dwar l-spejjes li dan jinvolvi għal kumpaniji eh, perspettiva waħda ta' dan is suġġett imma forsi mhuwiex is suġġett ewlini għaliex L-iktar ħaġa importanti għalina l-koll hija s-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Dan huwa l-iktar element importanti, il-benefiċċji ekonomiċi għal kumpaniji jiġu wara dan it-ħassib ewleni, dan il-lan, għan u man illi interessana il-koll. Ġifiri, il-perspettiva ta' dan l-istudju jaqleb naqra l-ordni tal-prioritajiet u jiena għandi għat ta' mistaqsijiet x'namillek biex nixtieq li ċerti punti. L-ewwel net għattuli jew għattulna illi kienem eh, 20 miljon ta' SMEs, 20 elf Eh, spettur rna jidir li li daw kienu il-numri illi intom semmejtu. X'nistgħu nipretendu minn l-ispezzjonijiet? Kollox? L-ispezzjoni għandha tkun xi ħaġa illi ssir bħala sanzjoni jew li joħorġu sanzjonijiet minna, jew inkella nistaw forsi naħsbu illi l-ispetturi jaqdu rwol iħor, kollom rwol iktar kostruttiv għal kumpaniji u eh, li servi bħala eh, motur biex eh, wassal għal li l-kumpanija tkompli tiżviluppaw, kompri Eh, tippromovi dan l-aspett mela x'taħsbu intom dwar l-ispezzjonijiet f'dan ir-rigward. Imbagħad aħna rajna permezz tal-slides illi u rejtna il-differenza bejn id-daqsijiet tal-kumpanija għandu impatt kbir fuq il-mod kif eh, dawn jaħsbu dwar is-saħħa u s-sikurezza. Inti Tista tajdinna skont id-daqs tal-kumpanija u skont il-qasam li fih tkun qed topera il-kumpanija xi adattamenti konkreti li jistgħu isiru sabiex inkunu nistaw inħarsu iktar dawn l-aspetti ta' saħħa u sikurezza. Wieħed ma jistax jistenna l-istess affarijiet, per eżempju, eh, fil-qasam tal-agrikoltura li għatinna li huwa qasam fejn jiseħħu ħafna inċidenti fuq il-post tax-xogħol u fejn eh, aħna nafu li din hija struttura li forsi hemm biss tlieta min-nies li jaħdmu fiha u eh, mbagħad din inqabluha ma kumpanija li tħaddem ħafna iktar nies. Ġifieri il l-adattamenti li, jistaw jistgħu jsiru skont id-daqs tal-kumpanija u l-qassam Unbat mistoqsi oħra, intom rajtu li hemm rabta bejn il-mart psikoloġiku jew kondizzjonijiet psikoloġiċi u il-livell ta' dialogu soċjali illi isseħ fil-kumpanija. Tista' jkollu approċċ uh, eh, imġeddet u, u, u differenti għal kumpaniji ta' daqs zaħir. anki jekk il-kumpaniji żgħar u kbar ma jorganizzawx dan il-dialogu soċjali bl-istess mod. Umbat l-aħħar żewġ mistoqsijiet li nixtieq nagħmilek jirrigwardaw il-xogħol li jsir mill-bot. Aħna hawnhekk nixtiequ li ikun hemm ċertu segwitu ta' saħħa u sikurezza ta' dawn il-ħaddima illi jaħdmu mill-bot, anki jekk forsi kollhom iktar stress psikoloġiku għaliex iħossuhom iktar iżolati. U eh, forsi dan it-tip ta' xogħol eh, jingħata lil persuni li ma tantx jinsabu eh, f'qada ta' saħħa tajba, forsi dan jista' jkun mezz alternat jista' jsir jintuża dan il-mezz Eh, b'mod alternattiv. Umbat, ehm, mill-istudju li intom għamiltu kif ħsibtu indirizzajtu dawn il-ħaddiema li ilhom ibatu minn ċertu kondizzjonijiet bil-trattamenti li jirċievu għal pereżempju kura tal-kanser, jew mar ieħor fejn aħna naraw illi il-ħaddiema għandhom bżonn illi jiġu lura fuq il posta xogħol li jerġgħu jibdew jaħdmu eh, anki għal benesseri psikoloġiku tagħhom. X'jagħmlu l-kumpaniji biex jakkomodaw ħaddiema b'bżonnijiet bħal dawn? Grazzi. President, is-Sinjura Gruni u mbagħad is-Sinjura Christensen. Grazzi, Signora President. Jina, it-titlu ta' dan l-istudju diġa ħoloq li problema għaliex hawnhekk qed nitkellmu dwar l-ispejjeż u għalija l-saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol hija investiment u mhux nefqa u meta aħna nitkellmu dwar it-tnaqqis tal-pis amministrattiv jiena din ukoll noħodha bi kbira għaliex aħna naħsbu illi nistgħu innaqsu ħafna f'ċerti oqsma imma stak li għandu xjaqsam ma' saħħa u sikurezza irridu noqogħdu attenti ħafna li x'dan huwa qasam importanti ħafna illum fl-Ewropa nitkellmu ħafna dwar il-ħajja eh, li xjuħija anki attiva ġifiri il-ħaddima jibqaw jaħdmu iktar, ħaddima anzjani kif nistaw nkomplu eh, ninkluduhom fil-ħajja eh, tax ta' xogħol u anki dawk li għandhom xogħol ta' ċertu dbatija wkoll u ħaġa tajba ovvjament li n-nis edin jiexu iktar, pero irridu naħsbu u koll dwar l-aspetti ta' saħħa u sikurezza fuq il-post xol, fuq il-proposta tal-Kommissjoni, eh, fuq l-evalwazzjoni ta' riski fil-kumpaniji żgħar ħafna, jiena laqqas ma tant naqbel għal volja hawnhekk qegħdin jgħidu illi eh, sen neħu l-obbligu ta' evalwazzjoni ta' riskju bil-miktub. Jina ma nafx kif tista' ssir evalwazzjoni ma tkunx bil-miktub għaliex ix-xogħol illi jsir bil-miktub ikun evalwat kull sena jew kull sitt xhur huwa importanti li jkollok xi ħaġa f'idejk ikollok dokument eh, Għaldaqstant uh, ma naħsibx li din l-evalwazzjoni dan l-obbligu jista' jitneħħa Jena kont direttriċi tal-rizorsi umani f'kumpanija zaħira u nista' ngħidilkom li kemm jekk tkun kumpanija zaħira waħda kbira kollox huwa importanti u kif tista' tajt il-ħaddim eh, aħna maħniex qegħdin nagħtu kaswis is-sikurezza u s-saħħa tiegħek fuq il posta xogħol għax din kumpanija zaħira. Għalhekk eh, Eh, kullimkien saru passi l-qoddim ta' kollu li għandu xaqsam saħħa u sikurezza fuq il-post ta' xogħol kien hemm ukoll titjib fil-produttività ta' dawn il-kumpaniji. Dan huwa propju investiment li aħna kuna qegħdin nagħmlu uh, fuq il-kwistjoni tal-xogħol jiena naqbel mal- kollega tiegħi naħseb illi aħjar illi kun hemm prevenzjoni mill-imbagħad wara li jsir il-fatt u jinqalgħu il-problemi wieħed ifittex is-soluzzjonijiet Jiena smajt xi ħaġa li jina ħsib li kienet naqra stramba pal dak il-kumpaniji illi huma fuq il dak li għandu xaqsam mal-suq eh, uh, so, pubbliku nistaw natu forsi niprivileġġaw eh, fil-fatt li aħna qegħdin aħjar eh, f'dakollu li għandu x'jaqsam kwistjonijiet ambjentali, eccetera. imma dawk il-kumpaniji li għandhom konsumaturi individwali eh, dejjem ikun hemm xi prezz marbut ma' dan, jiġifieri il-fatt li l-affarijiet jiswew iktar minn dawn il-kumpaniji din laqqas minn setejna. Signora Christensen. Grazzi ħafna għal dik il-prezentazzjoni li inti għamil ta' dan l-istudju li wettaqtu. Jina naqbel ma' dak li għalet id-direttur tal-Aġenzija Bilbao. U irrit najtu kol illi bħala grupp aħna ħadna gost ħafna uh, illi naraw dan l-istudju u id-direttivi dwar kif aħna x'approċċ aħna se nieħdu għal dan il sujġet ta' saħħa u sikurezza fuq il-post ta' xogħol. Jiena ma nafx kif wieħed jista' e, naqqas in-numru ta' inċidenti industrijali eh, b'25 fil-mija jekk wieħed ikollu wkoll 25 fil-mija inqas regoli amministrativi. Għadna li sen naqsu koll il-pis amministrativ. Jiena ma naħsibx li dawn l-affarijiet jorbtu ma' xulxin. Jiena naħseb illi f'kumpaniji fejn wieħed jikkonċentra iktar fuq is-saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol, minn hemmhekk joħorġu l-aħjar riżultati u naħseb illi il-pajjiżi illi l-iktar jagħtu importanza lil dan l-aspett huma dawk il-pajjiżi li jiksbu l-aħjar riżultati. U eh, jiena rrid eh, nistaqsikom jekk dawn mhumiex affarijiet illi intom ħsibtu dwarhom U jina nishtiq issa li kolli dan l-istudju fideja u inkomplu inkomplu neżaminaħ iktar fid-dettal. Imma xorta waħda għandi xi punti illi jiena xtaqt inqajjem, per eżempju, għal eh, ħaddima li huma imħarġa u irid jifhem ma' min qiegħed jaħdem għaliex jekk dawn il-persuni jaħdmu eh, f'qasam li joffri riski għoljien irridu nżommuh f'moħna li x'dan din hija xi ħaġa li lilna tiswinna ħafna flus. Jiswinna mad biljuni ta', ta krona meta il ħaddiema il eh, jkollhom xi inċident fuq il-post tax-xogħol jew jimirdu minħabba x-xogħol u hija wkoll ovvjament traċedja illi tolqot il dawn l-individwi. Għalhekk huwa importanti ħafna illi naħsbu dwar dawn l-affarijiet fil-kontesta din id-direttiva ma rridux ma nandux ikonna inqas regoli fuq is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, fuq għam nistgħu forsi ikonna regoli aħjar. Kiku aħna kellna iktar regoli naħseb illi s-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol jiġu msaħħa wkoll. Grazzi ħafna tajt il-President, xi kummenti li xtaqt nagħmel jiena iva jiena Eh, ħad gost meta rajti li l-istudju kien qed jara l-implementazzjoni ta' direttivi jiena xtaqt li kieku kien fih iktar informazzjoni eh, speċifika dwar il-direttiva dwar il-postijiet tal fejn isir bini li kunu ehm, construction sites mobli biex naraw eżattament x'inhi jiġri fir-realtà fiħdan il-kumpaniji jiena nixtieq ukoll naf li il-Kummissjoni għadha ma għamlitx reviżjoni tal-implementazzjoni minn l-2004 u naf li fl-2013 eh, sessir xi ħaġa imma jiena naħseb li kun iktar utli kieku ikonna informazzjoni iktar speċifika forsi fil-ġejjeni naraw eh, l-Physical Agents Directive Package eh, kif qed tiġi implementata id direttiva dwar l storbju Eh, xinu xqed tgawdi minn eh, dan il-mod il-kumpanija minn il-ħaddima kif qed tgawdu dwar il-vibrazzjonijiet ukoll u kif dawn jolqtu lill ħaddima Mill-perspettiva tiegħi jiena nixtieq nistaqsik jekk intom ħassejtu illi il-mandat illi ingħatalkom kienx dettaljat biżejjed, kienx speċifiku biżejjed jew jekk forsi inti ħassejt li intom ma stajtux titħlu fl-implementazzjoni speċifika ta' direttivi speċifiċi f'dan ir-rapport jew um, din hija deċiżjoni forsi li ħadtu intom stess. Umbat dwar l-evalwazzjoni tar riskju mill-kumpaniji żaru ta' daqs medju jina eh, eh, tfixkil ċiftit f'ċerti partijiet tar-rapport, tal f'ċerti partijiet minnu jgħidu illi l-evalwazzjoni ta' riskju toq ma toħloqx problema għal kumpaniji żaru medji, u f'partijiet oħra tajt illi din toħloq problema jom. U eh, anki meta wieħed iqis il-sitwazzjoni tal-SMEs u jekk jekk l-informazzjoni dwar kif għandhom jimplementaw id-direttivi taslilhomx eh, b'mod adekwat jekk għandhomx bizzejiet informazzjoni għaliex jiena naħseb li l-kumpaniji żgħar għandhom problema illi mandomx il-żmien u mandomx bizzejiet nies biex joqogħdu jiflu jeżaminaw u jixtarru direttivi. U għandha sant għandhom bżonn ta' iktar għajnuna, iktar tmexxija biex jaraw eżattament x'inhuma id-dmirijiet tagħhom u fl-aħħar mill-aħħar x'inhu l-għana ħari ta' direttiva. Naħseb li dan ikun iktar utli. Naf li semmejtu xi ħaġa dwar l-assistenza u l-linji eh, gwida li jenataw li dar kumpaniji żaru medji. Naf li għandek ħafna mistoqsijiet xi twieġeb, naf li koll il-ħin qed jafas għandek madwar ħames minuti biex twieġeb jekk jogħġbok biss ħames minuti għaliex wara għandna prezentazzjoni oħra. Grazzi ħafna. Iva, jina se namel mill-aħjar biex nitkellem fil-qosor. L-ewel net, skużani imma jena ma, ma niftakarx l-isem tal-ewel membru parlamentari illi għamlet il-mistoqsija eh, li semmiet l-ewel l-iktar l-ola priorita hija s-saħħa sikurezza tal-ħaddim u mbagħad il-konsiderazzjonijiet ta' natura finanzjarja l studio l-antijaw kien propju li ħna nistaw nuru l-kumpaniji illi jekkuma jihdu sib is-saħħa u s-sikurezza fuq il posta tax-xogħol dan ukoll jista' jsarraf liħ għall-kumpanija tagħhom u bekk inħajruhom illi jieħdu ħsieb iktar is-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema. Umbat uh, eh, aħna fil-rapport tajna Eh, eżempju dwar is-sistema li jżaw fid-Danimarka ta' which li qed jitbissem dana fuq ir-wol tal-ispetturi qed nitkellmu. Eh, jew inkella which li eh, huwa mqarras bħala simbolu u dan jista' ukoll jgħin lill-ispetturi biex jkollhom iktar dialogu jkunu iktar kostruttivi mhux biss jagħtu sanzjonijiet u jikkritikaw imma wkoll uh, jagħmlu rakkomandazzjonijiet mod iktar pozittiv xoħut eh, mill-mistoqsijiet li għamiltu li jiddispjaċini ma nistax inwiġibhom pal per eżempju il-teleworking u eh, l-ħaddima illi ibatu minn mart fit-tul, dan ma nistax inwiġibhom u rabta bejn problemi psikoloġiċi u l-livell ta' dialogu soċjali fiħdan il-kumpatija. Fil-kumpanija naħseb illi iva hemm rabta imma m'għandix informazzjoni iswet fuq abjat issa natikom hawnhekk. Eh, Sur Christensen taqsa jekk eh, Eh, nistawx natu provi li kumpaniji li investu iktar fis saħħa u sikurezza tal-ħaddiema eh, jiksbu riżultati aħjar. Iva kif għattilkom hemm bżonn ta' iktar riċerka f'dan il-qasam, jeżistu xi provi illi il-produttività tizdiet jekk ikun hemm iktar eh, enfasi fuq is-saħħa u sikurezza, però hemm bżonn illi jsir aktar sabiex ikunu iktar konvinċenti u jirnexxielna nikkonvinċuhom il-dawn il-kumpaniji li dan huwa minnu. qed nipprova nħaffef tajt il-kellima, uh, Signora Lin, inti għat li xtaqt li forsi kien hemm iktar informazzjoni fir rigward tal-implementazzjoni ta' direttivi differenti u inti staqsejt ukoll dwar il-mandat li natajna jekk kienx speċifiku biżejjed. Jiena eh, kolli ngħid illi eh, kieku kien ikonna nitħluf f'ħafna iktar dettal uh, b'direttivi speċifiċi U għalek l-istudju kien ikollu bżonn ikun itwal u jkun hemm bżonn ukoll ta' iktar riżorsi milli kellna biex nagħmlu dan l-istudju. Ikun interessanti kieku li nista' nagħmlu xi ħaġa hekk imma f'did darba ma kienx possibbli minħabba l-mandat li għana tajna. Inti għattu kolli mux ċar jekk l-evalwazzjoni tar riskju ux fil-fat problema għal kumpaniji żaru medji jew le. Jina nista najt illi Iva għal xoħut minnom hija problema li jom u xoħut le. U fl-ħarnet, jekk l-informazzjoni dwar l-implementazzjoni ta' direttivi li tinata l kumpaniji hijiex suffiċenti, naħseb li jinan Iva naħseb li għandhom bżon dan il-kumpaniji zaru medji ta' iktar informazzjoni għaliex waħda mill-proposti għatna naqis tal-pis amministrattiv propju tindirizza dan il-punt illi dawn il-kumpaniji tal-bini jinataw iktar informazzjoni sabiex jifmu aħjar eżattament x'inhu mistenni minnhom u mod partikolari f'dawk il-oqsma li jippreżentaw sogru eh, iktar, iktar kbir, pal per eżempju il-qasam tal-agrikoltura. Naħseb uh, eh, il-jahjarni għafawnek. Dawk huma l-mistoqsijiet li jina nista' nwieġeb għalihom f'dan l-istadju. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li ġejt u għamiltinna din il prezentazzjoni Il-punt li miss issa u għaskambju ta' femiet ma' Inna Steinbuka li direttur għall-istatistika ekonomika u reġjonali dwar l-indikaturi tal-faqar. Ek issa nati il-mikrofonu mill ewwel lilek. Grazzi ħafna. Mrs. Steinbuka. Thank you very much, here for uh, giving me the floor. Um, Grazie ħafna. Talja dejtu li l-kelma, nishti li taplawdja li l-prezentazzjoni, jek joġbok. Jena, onorat ħafna li jett nipparteċipa f'din il-laqa u li jett nisma eh, l-opinjonijiet ta'kom u li qed niprovdi informazzjoni dwar l-Eurostat kontribuzzjoni biex nkunu nistgħu naraw x'inhi l-inklużjoni soċjali ġewwa l-Ewropa. Jiena kont direttur tal-Istatistika Ekonomika u Reġjonali iżda jien issa direttur għall-Istatistika tas Soċjetà tal-Informazzjoni għal dan stant jiena edaw. It disappeared. It was already there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 You know, usually I, <clears throat> I manage to... Grazzi. Jina soltu noqgħod naqleb l-slajd jiena iżda llum ma nistax nagħmel hekk għal daqstant jiena llum dipendenti fuq l-assistenza tagħkom l-slajd li jmiss. Din sfida kbira ħafna l-istatistika soċjali ġewwa l-Ewropa li tkun tista' timmiżura tri tal bej il-faqar eh, l-inklużjoni soċjali. U għafidejna li noffru statistika tajba billi toffri stampa ċara dwar jekk pajjiżi Ewropej u miex mixin fitri it-tajba mill-faqar lejn eh, l-inklużjoni soċjali u mhux bil-kontra. Hemm ħafna kwistjonijiet wara xogħol tagħna ġewwa l-Eurostat u l għanet qed nixtieq insemmi l-Eurostat 2020 bi mira u l-enija fuq l-inklużjoni soċjali iżda mhux biss għaliex dawn il-miri fuq l-edukazzjoni u su tal-impjiegi jekk mhux direttament huma E, marbuta flimkien biex naraw xiri l-inklużjoni soċjali daw għas-soċjetà. Nixtieq insemmi wkoll il-GDP u kwistjonijiet oħra għaliex dawn joffru mandat ċar ħafna e, sens ta' direzzjoni dwar l-indikaturi soċjali b'enfasi speċjali fuq l-inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej u wkoll talba speċjali biex uh, namlu l-affarijiet iktar fil-ħin, nishtiq ukoll insemmi rekomendazzjoni tal-Kummissjoni Stiglitz u l-Kummissjoni Fiduza li ġiet uh, mnedija mill-President Sarkozy għaliex dawn il-rekomendazzjonijiet aħna nistaw nitalmu ħafna iktar kif nistaw nimmiżuraw b'mod aħjar l-inugwaljanzi. L-aħar iżda mhux l-inqas il-pressjoni fil-krizi li ninsabu fija. Ovvjament eh, għandu jkun hemm impetu speċjali eh, l-istatistika soċjali biex tqis mod aħjar l-istat ta' situazzjoni fi rigward tal-faqar l-inklużjoni soċjali li ovvjament hija kwistjoni importanti ħafna waqt il-kriżi. L-islajd li jmiss ikjoġba. Fl-istatistika soċjali għanna noffru ħafna miżuri, ħafna indikaturi li jisu dimensjoni soċjali ġewwa l-Unjoni Ewropea. L-indikaturi li diġa semmejt għandhom jeżaminaw progress lejn l-2020 li jiet jimmiraw tnaqis fil-faqar l-inklużjoni soċjali taħt uh, sorveljanza tematika dan u għal-punt u li nitana li fuq għedin nifukaw. Nishti u koll nsemmi ħafna indikaturi li huma disponibli taħt l-Open Method of Coordination fi rigward tal-inklużjoni soċjali, protezzjoni soċjali. Dawn l-indikaturi huma msemmija mill- uh, Kumitat ta' Protezzjoni Soċjali u jistaw jisemmu kol indikaturi oħrajn, indikaturi ta' dimensjoni soċjali, indikaturi tal-pensjonijiet u indikaturi fuq e, saħħa u fuq um, kura fuq meda twila ta' żmien. Dawn huma indikaturi fuq livelli varji li huma disponibbli u jiġu intużati b'mod attiv eh, f'dan il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni li slajd li jmiss. għanna xi kwistjonijiet u sfidi timna għaliex aħna rridu na li konna miżura aħjar tal-esklużjoni soċjali u tal-faqar. Biex nagħmlu dan aħna rridu nkunu ċari dwar definizzjoni tal-esklużjoni soċjali u irrid nirreferi għall 1985 id-definizzjoni tal-Kunsill tal-esklużjoni soċjali li tajt persuni, familji u gruppi li r-rizorsi tagħhom materjali, kulturali u soċjali huma tant limitati li jeskluduhom mill-mod ta' xin minimu aċċettabbli ġewwa l-istat membru li fih jgħixu. Dinja uh, eh, definizzjoni ġenerali iżda kif inti tagħmel trasferiment ta' din id-definizzjoni f'termini kwantitattivi l-isfida tagħna hija din li nagħmlu miżura ta' dimensjonijiet differenti ta' esklużjoni permezz ta' setta indikaturi u impossibbli li nofru indikatur wieħed Iti kunem set tal dikaturi li parents tijaw namlu mizur in isu l-esklużjoni soċjali. Per eżempju, faqar, situazzjoni ta' suq fil-rigward ta' xolijiet, s-saħħa, edukazzjoni, ċessa, l servizzi pubbliċi u privati, il-housing, il-drittijiet ċivili, s-sigurta, informazzjoni u komunikazzjoni, il-mobilita' Eh, parteċipazzjoni soċjali u politika, eh, kultura u divertiment, din però miex l sieħa ta' dimensjonijiet differenti li aħna irridu nqisu permezz tagħha. Slide li jmiss, sekk joġbok, kif tistaw taraw, aħna nabżon ta' portfolio ta' indikaturi u wkoll aħna għandna nkunu f'pożizzjoni li nqisu s-sitwazzjoni fid-dinamiċi tagħha. Għaldaqsant għandna bżonn ix-xejriet tagħhom, għandna bżonn dan il-portafol u l-indikaturi u x-xejriet tagħhom fid-dimensjonijiet differenti kollha permezz ta' breakdowns skont il-kategoriji tagħhom nixtieq niġbilkom l-attenzjoni li kategoriji u dimensjonijiet huma daffarijiet differenti għal daqstant fi rigward ta' kategoriji għandi f'moħħi għal eh, istessi eh, differenti eh, età etc. Waħda mill-punti l-iktar importanti hija li ħna rridu nqisu ir-riskju tal-faqar li huwa persistenti għaliex fis-soċjetajiet kollha u fil-pajjiżi Ewropej kol hemm kategoriji persistenti ħafna ta' nies li huma taħt il-linja tal-povertà, linja tal-faqar. U kwalunkwe ħaġa li nagħmlu din il-persistenza ser tibqa' hemm u ovvjament lan huwa li innaqsu kemm jista' jkun dawn eh, din il-kategorija. Kull indikatur ta' dan il-portfol għandu jkun ta' kwalità għolja ħafna għaliex l-informazzjoni li aħna noffru għal eh, dawk li għamlu l-politika għandha tkun relevanti, għandha tkun għandha ssir waqt għandha tkun aċċessibbli u ċara u għandha tkun ta' min jikkompara fi spati u kol fi żminijiet differenti għal daqstant għand zminijiet differenti ta' kwalità u jekk ftut uħut minnhom ma jintlaqux din allura tkun informazzjoni mhux tajba bizzejet u tista' ma, tkunx eh, xekkel li nisi nis ikun fuqa. Xinu il konċet ta' kif tqis il-faqar l-esklużjoni soċjali, il-konċett eh, ġi żviluppat fl tal-2020 u bbażat fuq tliet komponenti l net ir-riskju ta' faqar, it-tieni eh, nuqqas materjali kbir ħafna u kol li tgħix eh, f'post li t tkun qiegħed eh, post fejem nuqqas kbir ta' xogħol. Dawn huma tliet komponenti li huma importanti ħafna biex inqisu il-faqar. Dawn huma komponenti li permezz tagħhom nistgħu innaqsu l-inugwaljanza dawn huma mhux l-indikaturi eh, ewlenin iżda ser nurikom iktar stampi, iktar tard, dawn però huma ċari. aħna qed nippruvaw nurukom stampa ċara. U importanti li tliet komponenti huma skont tlet skont il-composite indicators biex bekk tkun tista tażel il-komponenti differenti għaliex dan din hija kwistjoni suġġettiva ħafna dawn miħomx miżuri imparzjali. Aħna allura eh, preparajna dawn id-let indikaturi differenti. Issa jena ser niddiskrivi dawn l-indikaturi kollha wieħed wara liħor l net il-faqar tal eh, ir-riskju tal-faqar. Xi fisser dan? Il-popolazzjoni tkollha it-tħul inqas minn 60% tal-medja u it-threshold jiġi kalkulat skont il-pajjiż. Fl-slide li jmiss din hija ta' dak li din hija stampa ta' dak li aħna diġà imżrajn ġa isna. Hawnhekk tistgħu taraw id-distribuzzjoni ta' tadħul f'kull soċjetà. Umbat aħna ħadna il medium ta' dan il-distribuzzjoni ta' tħol. L-slajd li jmiss issa għanna 60% tal-median aħna għazilna 60% ta' tħol tal-popolazzjoni ġewwa l-Ewropa jekk jogħġbok li jmiss, u issa aħna interessati ħafna fuq in-naħa tax-xelluk qegħdin naraw in-nies li qegħdin jgħixu taħt il-linja tal-faqar. Allura, in-nies li edin jiexu fil-faqar huma ta' madwar 20 fil-mija 20 fil-mija tal-popolazzjoni Ewropea huma friskju ta' faqar. Fl-slide li miss tistgħu taraw din is-segment li jgħat impendi blaħmar u din hija l-iktar parti vulnerabli tal-popolazzjoni Ewropea. L-slide li jmiss dawn huma l-istess indikaturi huma masuma fil-pajjiżi fost il-pajjiżi u tistgħu taraw ir-riskju tal-faqar ta' povertà fuq in-naħa ta' xelluk hemm ir-Repubblika Ċeka u fuq il-lemin hemm il-Latvja ma nafx eżattament jekk tistawx taraw dawn il-pajjiżi. Hawnhekk nistgħu naraw eżattament ir-riskju tal-poverty rate kumparat mal-risk of poverty threshold. U tistaw taraw li f'kull pajjiżi threshold huwa differenti u f'xi pajjiżi oħrajn hemm threshold baxx ħafna, pereżempju ir-Romanija li huwa it-tieni mill-lemin. It-threshold hija baxxa ħafna iżda fl-istess ħin ir-riskju tal-rata ta' faqar hija għolja ħafna. Ġifieri hija ħafna iktar għolja mit-threshold. Iżda fir-rigward ta' Repubblika Ċeka l-ewwel pajjiż fuq ix-xelluk ir-riskju tal-faqar huwa ħafna iktar baxx milli fir-Romanija pereżempju għaliex hija taħt it-threshold. Iżda it-threshold jiddependi ħafna fuq għażla ta' pajjiżi u jien nispera li dan jiġi mażur b'konsultazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea fil-futur bbażat fuq l-informazzjoni tajba. Stampa li miss turi riskju ta' faqar skont s sesta persuna Hawnhekk qed nuru informazzjoni bejn peress ta' kategoriji u popolazzjoni f'din l-slajd tistgħu taraw in-nisa u l-irġiel friskju ta' faqar fil-pajjiżi Ewropej. Jien nispera li l-slide tiegħi ser tkun disponibbli permezz ta' hard copy. Aħna ġibna wkoll xi brochures li huma disponibbli imma m'hemmx ħafna brochures. Dawn huma brochures fuq il-faqar. It-tieni slide li it-tieni slide hija dwar eh, riskju ta' faqar skont ehm, l-età, gruppi tal-età. Umbagħad hemm riskju ta' faqar tfal tfal ukoll tfal taħt 18 sena u wkoll l-anzjani. Allura, ġifiri ta' nis eh, li għandhom iktar minn 60 sena din eh, il-parti tistaw taraw dawn il-nies vulnerabli dan il-grupp ta' nies vulnerabli friskju ta' faqar. L-slide imis, din l-slide turi l-riskju ta' faqar u il dawk li huma persistenti riskju ta' faqar Din l-informazzjoni mhijiex disponibbli għal pajjiżi kollha Ewropej iżda hija disponibbli għal ħafna pajjiżi Ewropej u għal dastant tistaw taraw eżattament biss din l-għażla ta' pajjiżi li tatikom din il- um, tistaw permessa tistaw tqablu. Issa hemm l-indikaturi biex tqabbel eh, u tara xini il-material deprivation, xie tfisser eżattament? Dawk nies li jew households li għandhom inqas minn dis affarijiet għandhom tlieta inqas. Iġifiri, mandomx per eżempju holiday ta' ġima, mandomx karozza, art, ah, mandomx eh, kamra tal-banju toilet, mandomx eh, washing machine, għandhom problemi fl-art u fis-saqaf tad-dar tagħhom, eh, mandomx biex jisaħnu d-dar tagħhom etc. Dawn però rridu nqisuha pajjiż pajjiż għaliex fir-Rumanija l-istampa hija differenti milli hija għal Lussemburgu pereżempju. Allura jidunaraw xinni l-istampa fl-Unjoni Ewropea u kollha. Għall-indikaturi tal-2020 aħna rajna li threshold għal severe material deprivation ser issir għal erba affarijiet. Ġifiri jekk erba minn dawn id-disa huma niqsin, dan ifisser li dawn din, din turi li hemm um, nuqqas ta' affarijiet materjali L-slide li jmiss dan u e, e, il-mod ta' kif inqisu il-nuqqasijiet materjali li għandhom dawn in-nies. Is-sitwazzjoni hija differenzi ħafna bejn il-Lussemburgu u l-Bulgarija, per eżempju, fil-Lussemburgu tista' e, traw lussemburgu fuq ix-xelluk u fuq il-lemina mill-Bulgarija. U fix-xelluk l-ewwel waħda hemm leverage tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad hemm l-aħħar indikatur lower intensity dan juri dan li ġej. Dawk li għedin jiexu fit-tjar u jesplojtaw 20% jew inqas tal-kapaċitajiet tagħhom tax-xogħol. L-slide li miss, nerġan rilkom permezz ta' figuri aħna bekk nkunu nistgħu nqissu mod aħjar dawn huma nies li qegħdin jgħixu f'djar fejn hemm intensità ta' xogħol baxx ħafna low work intensity households, tistaw taraw fuq il-lemin eh, ċipru u fuq eh, il- eh, skużawni, fuq xaluk tistaw taraw ċipru u fuq il-lemin l-Irlanda. forsi mhux faċli titqablu dawn l-indikaturi differenti iżda jiena ser nuri permezz tal-slide li jmiss. Mod aħjar. Fl-Ewropa Ma nistawx inqisu il-faqar permezz ta' indikatur wieħed biss għaliex it-tlieta li huma juru stampa mhux daqshekk ċara għaliex dawn eh, huma uh, overlapping u um, però mhumiex l-istess. Din hija stampa għal 27 stat tal-Unjoni Ewropea u tistgħu taraw tangible rosa dawn huma friskju ta' faqar iskużjoni soċjali. Dan huwa l-ammont totali li aħna ser nikkalkulaw billi neskludu l-partijiet li huma overlapping minn dawn, dawn it-tlet segments differenti. Dan ifisser li hemm 115 miljun persuna fl-Ewropa. Dawk li hum piġijhom bir-roża qegħdin friskju ta' faqar li huma ta' 81 miljun. Pinġi aħtar hemm dawk in-nies li għandhom eh, nuqqas kbir materjali, 41 miljon. Un bil Blue dawn huma low work intensity uh, li huma ta' 34 miljon. Nistaw nikkalkulaw dawn it-tlieta kollha, però jekk ninkluduhom kollha se jkun hemm wisq ammont. Allura rridu neskludu dawk il-partijiet li huma overlapping. Allura aħna irrid noqogħdu attenti ħafna li nikkombinaw mit-tlieta flimkien biex ma neskludu xejn minnhom. Li miss, dawn huma slides simili ħafna, iżda xtaqt nurikom li il qabbila ta' dawn it-tlet indikaturi flimkien huma ferm differenti skont il-pajjiż. Per eżempju, Fix-xelluk tistgħu taraw l-istess stampa li ġarrajna qabel tal-Unjoni Ewropea. Fuq il-lemin, fuq hemm l-Olanda. Għawek nistanejt li il-material deprivation nuqqas ta' affarijiet materjali miex kbira ħafna, hija żgħira, iżda fl-istess ħin ir-riskju ta' faqar u il-low work intensity hija għolja mhux ħażin f'dan il-pajjiż u il-taħlita ta' dawn il tal-blu u tal roza juru li hemm ammont ta' nies foqra f'din is-soċjetà. Imbagħad hemm ir-Rumanija tistaw taraw li fir-Rumanija il-parti roza u l-parti il-ħadra eh, ta' severe material deprivation u r-riskju ta' faqar u magbar ħafna u ma' u l-parti l-blu hija ta' djar li huma mm, għandhom low work intensity. U dik hija żgħira ħafna. Daqstant huwa diffiċli ħafna li jinqablu dawn it-tlet indikaturi biex tkun tista' toffri ehm, stampa ċara ta' dawn in-nies foqra. Nista' nadda l-slide li miss biex nagħlaq L-esklużjoni soċjali u l-faqar jaffetwaw ħafna dimensjonijiet ta' ħajja u sotto gruppi tal-popolazzjoni. Mem lebda indikatur wahdini biex dan nkun nistgħu narbluh. U għalhekk li jkun hemm portafoll bilanċat organizzat aħjar tal-indikaturi ta' kwalità għolja hija xi ħaġa meħtieġa. Fil-mira ġdida tal-Ewropa tal-2020 għal dawk li huma friskju ta' povertà ta' faqar u l-esklużjoni jew esklużjoni soċjali tinkludi riskju tal-faqar, ċaħda materjali u l-LWI. Dan skont l-informazzjoni disponibbli u għalhekk qed nippruvaw ntejbu l-informazzjoni kollha li għandna għandna ħafna sfidi qudiemna iżda qed naslu għal xi riżultati. U naħseb li importanti li noħorġu għal kunsinna ta' data li mis li hija Novembru tal-2010 ġifieri dan ix xar u id-dejta se tkun għall-2009. Grazzi tal-attenzjoni u jiena lesta nisma' minn għandkom u uġibkom il-mistoqsijiet jekk għandkom xi mistoqsijiet. Thank you very much. I found that very interesting. Grazzi ħafna. Għasajt li kienet utli ħafna u interessanti ħafna ta' president. xi mistoqsijiet mis-Sinjura Schrotter, Iva, għandi mistoqsija marbuta mal-fatt li inti mort għall-Kummissjoni Stiglitz u għat li għanna bżon dawn l-indikaturi sabiex namlu kwalikwa kejl ta' progress, specialment fir rigward l-Europa 2020. ħafna drabi l-Kummissjoni tissuġġerixxi li m'għandniex bżonn dawn l-indikaturi, tissuġġerixxu li ma jkollniex il metodu biex inkejlu l-affarijiet kif imiss li m'għandniex metodi komparabbli għalissa minn tal-inqas Issa, inti semmejt dawn it-tlet fatturi. U ma nafx jekk hemmx xi metodi jew le li tassew jistgħu jiġu standardizzati fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea biex dawn iċ-ċifri u din l-istatistika tkun nkunu nistgħu nużawhom. Semmejt dawn tlet oqsma partikolari lejn it-tmim tal prezentazzjoni tiegħek u identifikaj dawn it-tlet oqsma u għalhekk hemm metodu komparabli jew le, semmej dawn it-tlet oqsma għall-evalwazzjoni tal-faqar, ecc. Ik joġbok. Grazzi. Jansen. Mbata signora Moran. Grazzi, grazzi ħafna għal prezentazzjoni interessanti ferm fuq l-indikaturi b'mod ġenerali u anke l-konklużjonijiet li għandna nixtarru minnhom, speċjalment fir rigward l-istrateġija tal-2020 li nsibu modi differenti li nkun nistgħu nkejlu l-faqar, mod aktar ċar, nħarsu lejn stampa ġenerali, differenzi bejn ir-raġuni u skont kif nifhimha jien għandna livelli ta' faqar differenti skont stati membri differenti l-kol kolonna fuq dan iżda. F'raġun partikolari f'pajjiż li ma jistax jitqis bħala fqir jista' jeżist il-faqar u għalhekk irdu nkunu kapaċi nużaw metodi komparabbli biex nkunu nistgħu nqablu raġuni differenti u din hija xi ħaġa raġonevoli ħafna naħseb li hija ċara qudiemna iżda dak li ma ħoslu huwa ċar u ma fimsew wara l-preżentazzjoni tiegħek. Inti bdejt billi qed li tliet indikaturi jridu niġbruhom flimkien sabiex bekk nkun nistgħu nieħdu azzjoni fuq livelli ta' faqar. Iżda mbagħad kif ser nifmu dak li qal il-Ministru tal-Affarijiet Interni fejn kull pajjiż irid ikollu l-indikaturi adattati li jrid jiddeċuda u stess. Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, per eżempju, qalet lill parlament fil-Ġermanis li ħajfukaw l-aktar dan l-aħħar fuq indikaturi li għandhom x'jaqsmu ma' għad mal dawk li jkunu qiegħda fuq medda twila ta' żmien fil-familji differenti, għalhekk kif torbot ma' indikaturi oħrajn. Jista' reġun jiddeċidi li ħajfoka fuq xi ħaġa speċifika għaliex fl-istess ħin imbagħad qed ngħidu li l-fema tagħna tal-istrateġija tal-2020 hija li rridu nnaqsu b'20% il-faqar ta' dawk li batu minn għat fuq medda twila ta' żmien. Nixtieq li kollet weġiba jekk jista' jkun minn għandek fuq dan. Grazzi, Elizabeth Moran, xalti. Grazzi, Signora President. L-ewel eh, mistoqsija torbot ma dik li għadak fqalet il-Signora Zimmer fuq l ta' indikaturi għal kull pajis u għalek nistaqsijena il-pajizi jistaw jazlu u ma stess indikaturi differenti għal jom infusum imma iktar u iktar aħna nifmu l-istess ħaġa bil-kelma indikatur minn pajis għall-ieħor, id-definizzjoni u l-kontenut tal-indikatur huwa l-istess minn pajis għall-ieħor, għaliex jekk aħna rridu nagħmlu paraguni bejn pajjiż u ieħor, irridu nkunu ċerti illi x'nifmu bil-kelma indikatur eh, tkun l-istess għal kulħadd. Kienet l-ewwel mistoqsija. Tieni, mistoqsija li nixtieq nagħmel huwa li kollox isir iktar interessanti meta wieħed japplika l-istatistika għal gruppi bejn ġil u nisa, gruppi demografiċi imqasma skont l-età biex dawn l-indikaturi u r-riżultati illi eh, jagħtu aħna nippruvaw nanalizzaw u nifmu situazzjoni imma u kol biex aħna nkunu nistaw nieħdu deċiżjonijiet għal ġejjieni. Xjon osna illum sabiex nkunu nistaw nieħdu deċiżjonijiet li kumbat ikollhom impatt fuq il-politiki tal-ġejjieni għaliex l-indikaturi biss eh, jew nkella forsi l-indikaturi biss huma biżejjed mistoqsi oħra kif tistaw tkejlu intom il-mod kif il-faqar il jolqod gruppi u pajjiżi, per eżempju fl-Europa, differenti pajjiżi fejn il-faqar minn dawk li u rejtuna intom fil-tabelli fil mhix problema kbira. Umbat naraw illi uh, naraw illi il-faqar jgħat joħroġ mill-libliet u jmur iktar fil-zoni iktar imbeda, fil-zoni rurali Eh, kif tistaw tispiegaw dar il-fenomenu? Mrs. Turinen. Signora Turinen. Iva, grazzi għal prezentazzjoni Zoċ mistoqsijiet ma najra. L-għannet marbuta mal-faqar fuq il-posta xol, fuq il-faqar il mot ġenerali għax xol, kpalmen fil-dokument, hemm mod kif nistgħu nkejluh għax naħseb importanti li jkollna dibattitu fuq il-faqar fih dan ix-xogħol u anki fir-rigward l-iżvilupp. Qatt ma rajt statistika dettaljata bħal din u għalhekk qabel il-ċifri tal-2009 bħal mettajt. Għandkom xi statistika biex bekk nkun nistgħu naraw li x'kienu l-iżviluppi matul is-snin? Imbagħad, tieni mistoqsija dwar dilemma. Bħalissa għandna kriżi tal-qatt fl-Ewropa ħafna mandom xogħol, issa jekk jerġgħu jitlu fis-suq tax-xogħol, jekk insaħħu s-suq tax-xogħol qed nissugraw li nżidu wkoll id-diżugwaljanza. Walek tista' tgħid xi ħaġa dwar din id-dilemma għaliex jekk t tpoġġi n nis fuq is-suq tax-xogħol qed kabbar id-differenzi fih dan is-soċjetà. U għalhekk ta' bilħaq jekk qed ikun hemm kejl skont pajjiż pajjiż X'ingħidu dwar dawk li jidħlu lura fis-suq tax-xogħol? Għaliex inkella dawk li huma foqra ħispiċċaw jidhru li huma fqar. X'se nagħmlu dwar dan? Grazzi. Xtaqt nagħmel ressaq xi mistoqsijiet jiena stess għajt il-President dwar punti li semmejtu dwar l-indikaturi differenti minn stati membri, intom tħossu li din kienet xi problema. Ma taħres li l-table li jurejt inna inti semmejt tliet aspetti minn ġabra ta' disa li jidefinu kif inti xfqir jew le. Uħud minnhom kienu karozza, magna tal-ħasil u btala ta' ġimgħa. Dan ma tantx naħseb li nistgħu qabluh ma' pereżempju tnixxijiet fil-saqaf F'dan il-lista. M'hemmx interpretazzjoni tajt il-President minn xi kabini. I think it's French. Naħseb il-kabina Franċiża. Hemm interpretazzjoni issa tistgħu tisimgħu? Għandkom interpretazzjoni issa, Sinjor Gruni? Tajab wisq. Iva, bħalma kont qed ngħid karozza btala ta' ġimgħa u magna ta' ħasil. Hemm ċertu stati membri li din ma nistax nifinuha bħala faqar, iżda f'pajjiżi li huma aktar onja din tista' tkun element ta' faqar. U għalhekk hija kritika lix meta semmejtuha flimkien fil-lista mal-tnixxijiet ta' ilma mis-saqaf u mal-lista l-oħra li semmejt, ma tantx noqgħod tajjeb, anke fir-rigward il-qatt. Rajt mill-grafs li rajt inna li ħafna pajjiżi għandhom eh, familji fejn m'hemmx ħaddiema fihom. Jekk dan ikun indikatur ta' faqar f'stat membru ma japplikax għal stat membru ieħor, iżda jista' japplika indikatur ieħor. U għalhekk irridu nsibu bilanċ tajjeb u naħseb li dan huwa diffiċli ħafna speċjalment jekk qed neħduha minn definizzjoni madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Nini minn dak li diġant għal li jekk nieħdu skont stat membru f-stat membru irrid konna indikaturi ta' faqar. Iżda jekk l-istati membri ħajażlu minħabba il-familji jew dawk li huma qiegħda jew le fil-familji irridu naraw x'qed jiġri tassow fl-istati membri. Imbagħad fir-rigward l-antidiskriminazzjoni, jekk hemm xi ħaġa bħala indikatur li jiddefinixxi kif l-diskriminazzjoni qed teffettwa l-esklużjoni soċjali. Jiena naf mill-punt di vista ta' nies diżabbli jew anzjani fejn kien hemm graf li l-anzjani fl-imkien ma' tfal u ħut l istati membri rajna fil-graf tiegħek juru li jinsabu taħt il-livell tal-faqar. Iżda hemm xi indikatur ta' esklużjoni soċjali għall-anzjani, per eżempju, jew għan nis diżabbli? għaliex fil-prezentazzjoni li tajtna ma rajt lebda indikatur fil l-esklużjoni soċjali. Naħseb li l-prezentazzjoni tiegħek kienet eċċellenti u tli ferm. Aħna neħtieġu din l-istatistika irrid konna fatti ċari dimna u modi kif nistgħu nagħtu ħarsa lejn dawn il-kwistjonijiet u mbagħad nkunu nistgħu nlaħmu dibattitu tagħna fuq il-faqar. Grazzi ħafna u nerġa' mmur lura għal tweġibiet kemm jista' jkun tista' twieġeb għal mistoqsijiet differenti li kellek. Grazzi, grazzi għall appoġġ tagħkom u għall mistoqsijiet utla ħafna li ħan prova kemm nista' wieġeb. Imbagħad ħanaddi l-kelma lil kap ta' taqsima li qed jitratta dawn il-kwistjonijiet marbuta mal-faqar u għalhekk ħar kompli wieġeb u f'xi mill-mistoqsijiet ħafna mistoqsijiet li ressaqtuli semmejtu problema importanti ħafna ta' komparabilità skont l-pajizi u anke matul iż-żmien, speċjalmenti għal pajizi differenti. Għandkom raġun li meta nkunu tinkejlu n-nuqqas ta' magna ta' ħasil fil-Romanija li mhix l-istess ħaġa bħal pereżempju l-Olanda jew Lussemburgu. Iżda sfortunatament jew fortunatament ninsabu 27 stat membru fl dan l-Unjoni Ewropea u rridu nsibu eh, affarijiet komuni għal kejl tagħna. U għalhekk naħseb li din il-ġabra ta' disa punti kienet l-aqwa mod il-qoddim fejn stajna naqblu biex bekk ikonna statistika ċara u li tista' toqgħod fuqha. Dan huwa eżempju wieħed biss, ovvjament qed naħdmu biex nkun hemm aktar titjib tal-komparabilità tad-dejta tagħna iżda nixtieq ngħid li anke minn issa il-komparabilità hija miksuba għabbażi tar-regolamenti u għalhekk il-pajjiżi kollha li qed jipproduċu din id-dejta qegħdin jaħdmu għal l-aspetti komuni, prinċipju komuni u bażijiet komuni huma definiti fir-regolamenti Ewropej. U għalhekk id-dejta li aħna fl-aħħar mill-aħħar nippubblikaw dawn huma ta' kwalità raġonevoli ħafna fl-opinjoni tagħna. Fir-rigward it tliet indikaturi li semmejt lejn l-aħħar, ħan deskrivu wkoll il-profil ta' kwalità sabiex bekk ikonna immaġni ta' kwalità għal dawn l-indikaturi u konna komparabilità madwar l-istati membri u dan huwa wieħed mill-aspetti dimensjonijiet importanti ta' dawn l-immaġni ta' kwalità. Nżomkom informati, aktar il-qoddim iżden hija kwistjoni għandna taħt il-kontroll tagħna. Semmejt, semmejtu kategoriji differenti ta' faqar u anki dimensjonijiet oħra per pereżempju eh, dimensjonijiet rurali u urbani. Għanna xi dejta disponibbli diġà minn issa, għandix bħalma tafu għanna database reach u nipruvaw noħorġu informazzjoni utli minn din l-istatistika li diġajja disponibli u nipruvaw nipublikawa mill aktar fis. Fil-rigward diskriminazzjoni per eżempju kif ħar nidentifikaw fejn edha diskriminazzjoni Diġa tinsab hemmhekk per pereżempju slajd għall-anzjani jew għall tfal taħt 18 sena, iżda hemm ukoll gruppi oħrajn vulnerabbli bħal pereżempju l-immigranti, il-nisbi diżabilità u hemm ukoll informazzjoni li hija diġà disponibbli u dawk li għadhom mhux disponibbli qed naħdmu biex Per Pereżempju fuq il-migrazzjoni għandna proġett speċjali biex nkunu nistgħu nkejlu nsibu x'inhuma dimensjoni differenti inkluż dimensjonijiet pal pereżempju l-faqar. Mistoqsija oħra kienet dwar x'inhuwa lajn ta' informazzjoni li nużaw. Aħna użajna stħarriġ speċjali ta' tul u kondizjonijiet ta' għajxin u għalhekk dan huwa stħarriġ bbażat madwar l-Ewropa li huwa verament wieħed mill-sisin tal-istatistika soċjali diġa żviluppat sew iżda qed nippruvaw inkomplu ntejbuh. Mod partikolari issa qed nagħtu aktar attenzjoni biex nagħmluh aktar fil-pront. Nippruvaw nippubblikaw id-data malajr kemm jista' jkun f'stadju aktar bikri u għalhekk huwa diffiċli ħafna nafu li hija kompetu diffiċli ħafna l-istatistika soċjali, iżda diġà ksibna titjib f'dan ir-rigward u nippruvaw intejbuh fil-ġejjieni. Naddi sal-kelma l-kollega tiegħi sabiex ikopri kwistjonijiet oħra li għadni ma koprejċin. Thank you, if, if you allow me. Grazzi, jek ti permettuli. Jek joġbok. Grazzi. Xtaqt. Nkompli ma dak li għalet ina. Il-starriċ silk fuq rigward t-tħul u l-kondizjoni tajxin hija ġdida fl-Ewropa ila bis-serba snin li bdejnija u għalhekk qed ikonna l-ewwel darba evoluzzjoni matul is-snin u aħna nagħmlu minnu ta' din evoluzzjoni. Naħseb li element importanti ħafna ta' dan istarriġ silk li ntejbu d-dejta tagħna sena wara l-oħra fil-pajjiżi differenti. Il-fenomenu tal-faqar fiħdan ix-xogħol huwa kopert mill starriċ silk u dan ikopri dawk in-nies li jaħdmu iżda jinsabu taħt il-limitu tal-faqar qed ikompli seħdan il-fenomenu speċjalment għal dawk li jaħdmu part-time, eccetera. Nixtieq nżid ukoll li rigward il-mistoqsijiet li semmejtu dwar l-istati membri li jazlu indikatur tagħhom biex ikun jistgħu jkejlu l-progress għal miri tal-2020 jiġifieri kun hemm tnaqqas tnaqqis ta' 20 miljun ta' 20% ta' 20 miljun ta' qiegħda nafu li hemm stati membri li jażlu indikaturi fuq level nazzjonali u da ma jistgħux nkejluħ bis-tarriġ silk. U għalhekk irridu naraw x'inhuma ċifri Zdanki jekk hija għad fuq skala fuq medda twila ta' żmien qed nippruvaw intejbu dan l-istrument biex naraw kif dan il-kunċett jikontribuixi għall-lan ġenerali fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Grazie. Thank you very much for that. And... Uh, Grazie ħafna. Grazzi għall-prezentazzjoni. Il-koll ħajkolkom il-prezentazzjoni permezz tal-email il-lejla stess. Signora Reuter, mistoqsija fil-qosor? Huwa possibbli li jkollna din il-prezentazzjoni bil-miktub u anke dan il- il-punti li semmejt issa fil-tweġibit tijak, tistaw tibatu għamna fil-miktub biex tkompli ċarra affarijiet biex ikonna tweġib aktar konkreta. Iva, bħalma kontent najt, il-prezentazzjoni se tkun disponibli il-lejla bl-email bħala attachment. U anki tweġiba, t-tweġibiet u koll jek jista' jkun, jekk huwa possibbli tajt il-President jekk tista' tagħmel dan għaliex inżillek ix-xogħol, iżda jekk tista' forsi tista' tagħmel it-tweġibiet tiegħek bil-miktub ġbek il-koll minn tal-inqas jkollkom il-preżentazzjoni tajt il-President. Fir-rigward għada fil-ħodu, Sinjura Amen Reuter ma tkun hawnhekk u laqqas is-Sinjura Castex għal daqstant il-punt tal-aġenda fid-disa ta' filgħodu għal għada dwar il- kambju ta' opinjonijiet ma' rappresentanti stoa mux ser seħ. U għalek ħajkonna l-votazzjoni fil-disa u nofs. U għalek nitlobkom tkunu għaw mid-disa nofs ta' fil-ħodu. Nibda fil-ħin, probabilment, u tispiċaw titilfu il-votazzjoni kollha jekk ma tkunu għaw fil-ħin, fil-disa nofs ta' fil-ħodu. Grazzi.